ġenda tal-lum rigward il-dibattitu konġunt rigward l-Unjoni Bankarja. Għanna il-rapport ta' l-Onorevli Okmark għafasa l-irkupru u rizoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti tal-investiment. Umbat għanna rakomandazzjoni għattini għari tal-Onorevoli Simon skemi ta' garanzija ta' depoziti. U għalhekk mill-ewwel ser nagħti l-kelma l-opporter l-Onorevoli Hokmak għall erba' minuti jekk jogħġbok. Signor President, illum aħna ġejna hawnhekk biex niddeċidu fuq il-settur tal-Unjoni Bankarja u s-settur bankarju ovvjament. U l-riżoluzzjoni l-rkupru li ser jkun iġebla ta' xewka da dan kollu. Fil-11 s sena li għaddi taħna rnexxilna nilħu ftejn politiku fuq dak li hu essenzjalment leġizlazzjoni ġdida u sissa ma kienx hemm regoli kif wieħed jista' immexxi l qudiem bank fallut u jew inkella lanqas kien jeżistu fuq livell nazzjonali u dawn il leġizlazzjoni til-ġodda jistipulaw dak li kellu jisseħ meta bank irid jiġi mibjuhm mill-ġdid u jrid dan irid issir bl-inqas impatt fuq il-kontribuenti tat-taxxa u l-stabilità finanzjarja tistabbilixxi il-prinċipju bailing li l-azzjonisti u l-kredituri ser ikunu l-ewwel nies li jiffaċċjaw it-telf ta' bank. Telf ta' falliment ta' bank. Umbat il-pajizi jridu jindirizzaw il-xurxin u jikjarifikaw eżattament x'inhuma responsabiltajiet bejnietom bejn l-awtoritajiet differenti. Però rridu ngħidu wkoll li Berlin ser tkun il-mod prinċipali kif insolvu l-problema. Anki meta jkun hemm kriżijiet sistematiċi meta jkollok ukoll bżonn ta' interventi intervenzjoniet pubbliċi ħadd ma qatt ma kien jobsor li l-kontribwenti tat-taxxa ser jgħinu l-banek, però ma nistgħux eh, najdu biżgur li ser ikun hemm bżonn intervenzjoni pubblika sabiex inħarsu l-istabilità finanzjarju nittamaw li sa ksibna l-aħjar bilanċ għal din is-sena. Il-BRRD din id-direttiva wkoll tfassal il-bażi għall-Unjoni Bankarja u anke fil-rezoluzzjoni ta' mekkanizmu waħdini, ta' rezoluzzjoni waħdinija. Dawn joddu għal 28 stat membru u aħna kellna l-istess ukoll regoli fl-Unjoni kollha kemm Sur Njura President, jena nasab li dan huwa verament importanti għaliex ta' bilħaq dan ifisser li meta jkun hemm diskussjonijiet żona euro dwar l-Unjoni Bankarja, aħna mhux qegħdin nirriskjaw jew naraw li jkollna Unjoni mnaqra dwar il-banek għaliex wara kollox aħna kellna l-istess pjattaforma fejn riżoluzzjoni ta' mekanizmu waħdanija hija il-ġebla tax-xewka. U din hija kwistjoni essenzjali rridu nirriflettu fuq għal dan għaliex is-saħħa Ta l ekonomija Ewropea u s-swiq finanzjarji Ewropej hija l-abilità li jaħdmu mod maqut u li jimmobilizzaw riżorsi kollha li aħna għandna fil-swiq differenti tagħna u naqduhom f'suq wieħed finanzjarju. Signor President, meta aħna nħarsu lejn l-orizzont aktar wiesa, aħna bħalissa qegħdin nafaċċaw punti li fejn għanna regol regolamentazzjoni li għatma rajna bħala għat qabel. U jien naħseb li dan huwa xira, xira li nużaw ix-snin li ġejjin biex nirriflettu naraw kemm għamilna progress kem n-nexxin, kem kellna suċċessu, sir ikunu riżultati meta aħna nimplementaw dawn kollu. Importanti li naraw kif il- swieq finanzjari jaħdmu wara dan ir-regolament ta' ambizjuż li aħna rajna. Jien naħseb li huwa ġust li ngħidu li issa tinfasslu qed inwittu triq għal settur bankarju stabli, però anki b'opportunitajiet għal deċiżjoni dinamiċi u dan għaliex aħna qegħdin nisħu l-ħtieġa biex ikun hemm responsabiltajiet ta' kull amministrazzjoni ta' bank. Meta il-banek jew sidin ta' banek ma jikzbux il-fiduċja jew ma jkollhomx eh, eh, serħan li xi ħadd ieħor salvom u ma jġorru responsabilta tagħhom mod aktar raqli. U dan għalhekk reġa' ġabar mil ġdid l-ekonomija tas-suq fil-sistema bankarja. Aħna ħdimna bisħiħ fejn livelli ta' kapital għolja na regoli ġodda, se rikonna regoli ġodda l-istrumenti finanzjari, l-derivativ tal-OTC, eccetera, eccetera. Jien naħseb li meta aħna nħarsu lejn dan kollu, ser naraw li aħna ksibna mens. U issa wasal iż-żmien naraw kif dan kollu jaħdem fil-prattika. Naħseb aħna nistgħu nagħtu titwila għal affarijiet oħrajn li ser neħtieġu għandna bżonn swieq finanzjarji dinamiċi u jien naħseb li l-itmus stess u li jekk aħna niksbu eh, tkabbir fl-ekonomija Ewropea jiena gburi bir-riżultat tax-xogħol tagħna, jien nixtieq nirringrazzja wkoll u nesprimi l-gratitudni tiegħi lill kollegi tiegħi għal kooperazzjoni professjonali u spiritu tajjeb matul din il-proċedura. Grazzi Eliza, Wolf, Philip, Vicky u l-impjegati kollha tiegħek. Grazzi lis segretarja tal-Ikon tal-isforzi tagħhom u l espertiz tagħhom u anki lilek komissarju Barnier għal xogħol kollu li inti u tinti għamiltu. Issa ħna wittejna triq għal settur bankarju wieħed aktar stabli u dinamiku mela issa nistennew biex ikollna aktar tkabbir u aktar zida fl-impjieg. Grazzi. Grazzi tassew. Issa nati il-kelma li rapporter li mis l-onorevoli Simon, erba minuti għak jieġbok. Grazzi tassew, Signora President. Eżis kollegi, jina nistanara li edin minn ta' qoddim f'din il-kamra u ġildu ħafna miħaj matul dawn l-aħħar ħames snin. Ħames snin ta' xogħol bla waqfin biex aħna nfasslu Unjoni Bankarja li fl-aħħar qed jirnexxinna napprovaw eżattament fit-tmiem ta' dan il-mandat leġislattiv. U da grazzi għal kontribuenti ta' taxxa minn ma l-Unjoni Bankarja ħna sikurajna li il-kontribuenti ta' taxxa jittieħdu minn din il-battalja, minn ta' qoddim, li kienu minn ta' qoddim u sofrew u batew. Għalek issa rridu nassikuraw li kontribuenti ta' taxxa mu jinsabx minn ta' qoddim meta il-banek jispiċċaw fi diffikulta, aħna rnexxina niksbu dan. Flimkien mal-Kommissjoni u il-Konsil irnexxina niksbu supervizjoni, għanna il-leġizlazzjoni fuq il-rezoluzzjoni, il-bord ta' rezoluzzjoni u kollu għanna l-iskem ta' garanzja ta' depositi. U dan kien rapport li jina fil-fat ħsieb. Il-skemi ta' garanzija ta' depositu ħadinna ħafna żmien, però kellna diffikultajiet ukoll, però irna xinu naslu fej wasanna l-lum. Pero importanti li ħadna dan iż-żmien kollu, importanti li għaddejna minn periodu tal-ewwel qari u issa kuntent ħafna li qed nabdottaw din il-proposta fit taħt it-tieni qari għaliex irna xinu niksbu ħafna irnexxina niksbu affarijiet li sentejt li ta' ilu l-Kunsil ma kienx jippermettilna żgur. Ejjen ħarsu lejn il-livell tal-fond tal-iskem tal-garanzija tad-depożitu kieku aħna marċevejn offerta minnaħa tal-Kunsil li il-fond ta' riżoluzzjoni u l skema ta' garanzija tad depositu tkun biss nofs dak li aħna stajna nikzbu għal dawn iż-żewġ fondi. Ġifri issa għandna e, stabilità doppja għal konsumatur, doppja stabilità għal banek. Iġifiri mumiex il-kontribwenti kollha tat-taxxa li ser ikunu minn ta' qudiem id-darba li jmiss. Sentejn ilu aħna konna naħsbu li ħaġa impossibbli. Impossibbli għal ċittadini Ewropej biex ikollhom aċċess ta' malajr Eh, għal-rizorsi tagħhom meta jkun hemm falliment ta' bank. U għalhekk daw kolla li għandhom kont bankarju jistaw ikollhom aċċessa flus tagħhom il-bank, però fl-istess waqt irdu nassikuraw li l-iskemi ta' garanzija ta' depożitu jitfaslu bratan as meta paragunat mal-passat għalhekk aħna garantejna i garantixxejna wkoll li permezz l prinċipju ta' Berlin l-idea tkun li ir-riskju twassal għal-responsabilta u dan ser ikun il-kas fil-ġejjieni. Aħna bażikament irnexxinna nbidlu l-affarijiet Ovvjament, dan rridu sa neżaminaħ fil-prattika. Aħna nistaw nifmu li ser ikolna intejbu l-affarijiet namlu aktar progress, hekk kif jaddi żmien, però ovvjament il u l-Kummissjoni ser ikunu jistgħu jibnu bisħiħ u jagħmlu l-arranġamenti aħħarija. Pero nixtieq nirringrazzjakom il-kol għal dak kollu li aħna irnexxina niksbu nixtieq nirringrazzja l-Shadow Rapporteurs, nixtieq nirringrazzja lill-Kummissjoni, speċjalment lill-Kummissarju Barnier u nixtieq nirringrazzja wkoll il-Presidenza Litwana tal-Kunsill u ma kellhom il-kuraġġ li jihdu fidejhom dan il-fajl verament diffiċli tal-skemi ta' garanzija ta' depozitu podġoħ miġi fuq l-agenda u issa fil-fat nistaw naraw li jintom kelkom raġun li tamlu għek għalix grazzi li l-kom aħna terxina ntemmu dan din il-proposta u għajna li l-konsumaturi fl-istess ħin. Grazzi. Grazzi tassew. Issa nati l-kelma l-Onorevoli Ministru Venizelos fissem il-Konsil. Grazie tassew, Signora President, membri onorevoli. Jien naħseb li hawnhekk għandna fortuna kbira u anki huwa privileġġ li nitkellem f'din il-plenarja eh, matul dan id-diskussjoni għaliex hawnhekk għamilna pass kbir il-qudiem. il il qudiem fissem l-integrazzjoni Ewropea u anki fissem l-Unjoni Bankarja. Tlestija mħaffa tal-Unjoni Bankarja tibat messaċ saħtu lil kulħadd li kellhom dubju fuq l-abilità tal-Unjoni Ewropea sabiex toħroġ mill-kriżi finanzjarja rebbiħija u anki tagħmel l-interventi neċessarji sabiex tassikura li s-sistema ekonomika u finanzjarja taħdem ħarir. Il-Unjoni Bankarja hija essenzjali jekk aħna ser nipruvaw neliminaw ir rafta bejn il-banek u l-Unjoni il- il-dejn sovran li kienet edha li l unjoni Ewropea mod ħażin ħafna għalhekk aħna rridu naraw li jkun hemm likwidità fis-swieq speċjalment meta jkun hemm servizzi finanzjarji fil-Unjoni Ewropea. Il-Unjoni Bankarja ħadet inna inqas minn sentej biex infasluha U dan ser jippermetti l-Unjoni Ewropea biex toħroġ aktar b'saħħitha mill-kriżi. Dan huwa pass importanti biex ikollna Unjoni Monetarja b'saħħitha li tkun ibbażata wkoll fuq is-solidarjetà eh, madwar l-euro. Ikollna qafas regolatorju fejn l-Unjoni Bankarja wkoll tkun jista' jiġi mibni. Ħasir ikollna benefiċċji wkoll l-Unjoni Ewropea kif kolla su intern Issa bħala parti minn dan il-qafas regolatorju minimu fl-2003 meta aħna kollna għalaqna il-rekwiziti kollha, dan kien jitjemila possibbli għal banek sabiex ikollu eh, buffers biżżejjed u likwidità sabiex ikun tista' tagħmel tajt meta jkun hemm pressjonijiet. Hemm obbligazzjonijiet nazzjonali li iddaħlu wkoll taħt eh, Basel tlieta Issa ta' bilħaq dan huwa għafas regolatorju ġdid li fih ħaddan il-skemi ta' garanzija ta' depozitu u dan ifisser li aħna bekk inkunu nistgħu nevitaw problemi li jistgħu iwaslu għall instabilità dan ifisser li depozituri ta' bilħa għandhom garanzija depożiti tagħhom fil-banek sa' ċertu livell u dan ifisser li ma jispiċċawx bxejn meta jkun hemm falliment fil-bank tagħhom u għalhekk importanti li dawn it-tradizzjonijiet jiġu mħarsa. Dan jottu koll għall smes Mbagħad hemm ukoll l-awtoritajiet pubbliċi. Jiena nantiċipa wkoll fissam il-Kunsill li aħna ser naraw li dan il-pass jittieħed din id-darba anki għall iskemi ta' garanzi ta' depożitu dawn ma' il-bażi ta' xogħol kollu li aħna minna mal-Parlament sa' tmim tas-sena li għaddiet. Issa aħna ninsabu ottimisti li ser mintiva intiva l iskemi ta' garanzija ta' depozitu għal sistema bazata fuq livell Ewropew u għalhekk dan huwa neċessarju għall-Unjoni Ewropea kif ukoll għaż-żona euro. Meta nħares il-qoddim lejn l-irkupru tal-banek, ta' bilħaq dan huwa test ferm importanti li jappoġġja u anki jisostni l-Unjoni Bankarja meta paragunata ma' qabel. U ta' bilħaq dan ifisser li l-banek ser ikunu jistaw isalvaw u jissopravivu f'dawn il-żminijiet diffiċli. Dan ifisser li il-bażijiet il-funzjonijiet bażiċi tal-banik ikunu jistaw ikomplu l-proċessi jitħaffu. l ispess mhux ser ikunu imġarba mill-kontribwenti tat-taxxa, però ser jiġġarbu mill-banek u mill-azzjonisti tagħhom. Nista' nżid kumment il-dimensjoni ta' supervizjoni, il-regolament fuq il-mekanizmu ta' supervizjoni jiprovdi supervizjoni fost iż-żona Ewro oħrajn li jixtiequ jittieħdu taħdin it-sistema ta' bilħaq din ser testendi għal banek importanti u kol u tinvolvi kooperazzjoni mal l-autoritajt supervizori nazjonali. Desri u fisser li kunem situazzjoni stessa għal kulħadd termini uguali għal kompetizzjoni anki fil-qasam ta' supervizjoni. U aħna nilqaw kol fissem il-Kunsil il-fat li issa ħna kapaċi nikkonkludu biftejim fuq ir-regolament u dan għaliex dan ser ifisser li aħna musser nkunu nistgħu nafs il-qudiem u e, u nizluħ fil-buk ta' statut, fil-ktib ta' statut. Da kien e, proċess twil ħafna u għalek aħna nistaw najdu li irnexxina niksbu dan kollu, pero ovvjament lebda kompromiss s soddisfa li kulħadd. Ma dan kollu livell ta' ambizzjoni u għali ħafna u jiena nemmen li għabbażi ta' dan ser nkunu nistaw nilqu ftejm nilħu ftejm li kulħadd jista' jaċċettah. Kif għattilkom dan huwa ambizzjuż ħafna u aħna qegħdin biss pass wieħed eh, il-bot mill nilqu dan il-kisba. Aħna ħloqna il-garanziji bażiċi għal depozituri u anke għal kontribwenti ta' taxxa li jistgħu jkunu tajbin għal ġejjini u anke li evitaw kriżi futura. Nixtieq ningrazzja rapporters u shadow rapporters kif ukoll il-President u l-membri tal-Lejkon fil eh, għall-isforzi kollha li għamlu u nixtieq ukoll nirringrazzja lill kummissarju Barnier li għamel kellu rwol importanti ħafna dan kollu. Nixtieq nirringrazzja lilkom ilkoll għall isforzi kollha li intom għamiltu u anki lil Janis Xturnada, il-Ministru li mesċa il-Kumitat tal-Ikon matul dan iż-żmien. Nixtieq nirringrazzja wkoll memb tal-Eurogroup li b'mod dirett jew indirett eh, ta' semu għal din il-kisba kostituzzjonali. Grazzi. Grazie Ministro, la parola Barnier. Madame la Présidente, bonjour. Grazie ħafna, Signora President, l tajba l kulħadd Et naraw li llum lum huwa eh, ġurnata importanti, għax ovvjament l-aħħar sessjoni ta' dan il-Parlament, imma dawn it-tlet dokumenti li issa wasanna biex nibnu flimkien, sinjuri deputati anki presidenza mal-presidenza, l-arkitettura kollha għall-istabilità finanzjarja. Wara li l-Unjoni Ewropea ġiet mill-quta għadna maħriġniex il-Kruprajna minn din il-kriżi ehm, finanzjarja li kienet verament violenti, kisret it-kabbir ipprovokat diffikultajiet soċjali, ekonomiċi u ta' natura politika u koll li qatt ma rajna bħalhom. Meta faċċjati din il-kriżi, aħna fi frar tal-2010, sinjuri fl-imkien minn dak iż-żmien verament ħsimna bisħieħ, nirringrazzja anki il-dak kolla li ħadmu, proponejna xi 40 regolamenti jew proposti tal-regolamenti biex ikonna iktar stabilità. U f'dak kollu li fassalna, ovvjament nirringrazzja nis kollha Pat Karas da kolla li kienu involuti għax ikopru kol dawn il-banek kolla ta' fil-pajis l-istati membri kolla għanna il-EBRD u anki il-rezoluzzjoni ta' garanzija ta' garanziji. Nirringrazzja r-rapporter li tant kelmu tajjeb Peter Simon u anki Gunther Otmark nirringrazzja lilom u dak kollha li ħadmu anki il-President tal-Ikon, Sinjura Sharon Bowles, ix-Shadow Reporters. Dan kollu ma mhux biswa importanti għal suq uniku, imma dan il-ftejim għandna single rule book mħabba il-kriżi tal-banek fil-Unjoni Ewropea kollha. Għandna għodda ta' preparazzjoni ta' maniġjar u anki ta' finanzjament ta' meta jkunem il-problemi fil-banek biex mhux dejjem nirrikorru għand dak li ħallas it-taxxi biex jagħmel tajjeb għal nuqqasijiet tal-banek il-xoltana mm, li diġawa diffiċli, ovvjament ġi sar iktar diffiċli mħabba kif evolviet il-situazzjoni finanzjarja rajna ġifiri li mill-2010 kienem u koll il-krizi ta' dejn sovran u li din ġabet riski anki għall-euro. Għalhekk l-integrazzjoni aħna ridna li nagħmluha verament bisħiħ biex ikun hemm supervizjoni waħda flimkien ma' da kollu li se tagħmel l-Unjoni Bankarja li jiena verament wata unura li li wasalna saw mill-2000 u Settembru tal-2012. Nirringrazzja l presidenzi il-Presidenza ta' Ċipru, tal-Irlanda, tal-Litwanja, li diġa smajna dwara u ovvjament jiena u kol il-Sur Venizelos nirringrazzja ħaxda intom ħdimtu bisħiħ anki il-Sur Janis Tumaras il-Ministru tal-Finanzi tal-Greċja flimkien ma' tim tiegħu. Aħna issa għaddejna dan e, il-pass u rajna li Parlament Ewropew dejjem eh, ħadem bisħieħ anki kien hemm ir-rapport mhux leġislattiv mill-2010 li kien qed jitlob diġà dak iż-żmien għal mota kif ikonna font ta' stabilità finanzjarja anki fuq ir-reżoluzzjonijiet u dan rajna li bnejna fuqu erba snin wara flimkien aħna dan l-approċ ta' kunċett irrendejnih bħala realtà u bizna dan il-pass b'dan il-mekanizmu ta' supervizjoni uniku li se jkun iktar eh, rigorus għal-banek u japplika l-banek kollha tkun tajjeb piġifiri għal dan il-single book u anki ikonna mod iktar federali fi zona tal-Euro. Marian Tissen, Sur Gold, u r-rapporter u anki Shadows ħadmu bisħieħ, u anki n-nis ta' Daniel Nui tal-presidenza tal-ICB u Arthur Schleger li dawn ovvjament qed jiduħsib il-mekkanizmu ta' supervizjoni li kważi wasalna bih l-istress tests, il-policy reviews, li dejjem jaraw fiex qegħdin il-banek u tal-Ewropa biex il-ċittadin kun ikun jista' jafdom iktar. Ma ridux ninsow supervizjoni u rezoluzzjoni ma kienux kunċetti eh, faċli biex niksbu forsi rezoluzzjoni iktar diffiċli mis supervizjoni minħabba il-pozizjonijiet tal-bidu li kienu verament diverġenti. Intom u rejtu li stajtu tkunu pragmatiċi biex naslu għal dan il-kompromess u il-ftejim tal-20 ta' marzu verament huwa għapas il-qoddim. Jiena nirringrazzja l-Eliza Ferreira, il-President Sharon Bowles tal ikon imma il sinjura Vertman Cole, Sven Giegold, Vicky Ford, dawn id-deputati verament ħadmu bisħieħ matul negozjati twal li damu kważi 17 il-sija u bekk wasalna wara dan iż-żmien kollu għal dan il-ftejim. U għalhekk il-missjoni tagħna hija nistgħu ngħidu lesta biex ikun hemm iktar fiduċja fis settur finanzjarju u anki fir-ruoli differenti tal-protagonisti f'dan is-settur. Għal dawk li qegħdin jisimgħu xtaqt ngħid li kol aħna biddilna il-paradigmi riżoluzzjoni tal-banek se issa se tkun finanzjata minn dawk li minħabba il-bejlin, kapitalizzazzjoni minn min terna u anki minħabba il-fond ta' riżoluzzjoni tal-garanziji verament kredibli li jiġu mill-banek u ikunu għal benefiċċju tal-banek stess. Jina nistanejt wara li din il-kriżi Naħseb nistaw noddu fuq eh, is-swaba ta' it waħda dawk il-banek li kellhom bżonn il-finanzjament pubbliku biex isalvaw. Hemm ukoll il-protezzjoni ta' depozitaturi qed nitkellmu fuq 100,000 euro dawn u hemm il-garanzija ta' Mittel euro għal kull min għandu kont. Ġifiri, dan u importanti ċittadini u għal SMIs. Et nintroduċu u kol għal preparazzjoni biex kol nistaw nevitaw il-kriżijiet. Jena mux l-ewwel darba li semmejt il-, il, il, il dejjem ovvjament li wieħed jevita ah, dejjem aħjar għax dejjem is-sitwazzjonijiet wara il-kriżi iqumu ħafna iktar milli il-sistemi ta' preparazzjoni biex ikunu nistgħu nevitaw il-problemi. Dan u kol qed nagħmluh fis-settur tal-banek u minnu l-qudiem kull bank rrit juri li huwa kapaċi li jiffinanzja ruħu mingħajr ma jirrikorri eh, il-barra mill-bank stess. U mill-mekkanizmu ta' rezoluzzjoni u koll se jkun dan hija l-garanzija għal dawn ir-regoli, dawn ir-regoli li se jkunu japplikaw għal banek kollha. Il-Resolution Board, iġifiri mekanizmu Ewropew ċentralizzat, sistema, eh, sistema li hija komplessa ħafna, din dispjaċini li hija komplessa, imma hija ta' min jafda fuqa. U dan kollu juru, juri responsabiltajiet importanti li dan il-bord se jkollu jerfa. Finanzjament kredibli fuq medda ta' tmin snin li se jkun hemm ukoll xi 60% ta' wara wara sentej li jkunu wieħed jista' jagħmel tajjeb għalihom. U dejjem ġifiri ovvjament rispettajna direttiva ta' rizoluzzjoni ġifiri single book li se tiġi applikata fil-28 stat membru. Sinjuri deputati, jien verament nixtieq nirringrazzjakom intom verament entu l-Kommissjoni Ewropea li għamlet ix-xogħol tagħha xogħol li hija fid-dmir li tagħmel. Jiena nirringrazzja wkoll it-teams tiegħi u anki id-direzzjoni ġenerali, servizzi kollha tal-Kummissjoni li ħadmu ħafna, ħafna magħkom. Intom aċċettajtu kompromessi ma kienx faċli. Qed nitkellem pereżempju fuq il-ftajim intergovernamentali għax anki jekk dan huwa limitat, ġi aċċettat minn ħafna minna u il-livell ta' kemm jista' nistgħu nagħmlu tajjeb tal-finanzjament il-lodda li qed nużaw ukoll kif jiġu mħalsa id-depozitaturi dawn l-affarijiet irnexxilna naslu għalihom għax verament intom urejtu li stajna naslu bid-dokumenti jiena naħseb li l-Unjoni Bankarja biż-żewġ pirasli li qed fuqom fuqhom e anki il-proġett Europe, huwa il-proġett Ewropej l-iktar ambizjuż wara l-Euro Irridu nqodu attenti, ovvjament, kemm illum kif ukoll fil-ġejjini li konna din il-level eh, playing field kif jagħmlu eh, fil-G20 u hemm bżonn li dan il-mekkaniżmu jaħdem. Irridu nistennew li jkun hemm ukoll idħul fis-seħ l-evalwazzjoni tad-dokumenti kollha u jien naħseb li kulħadd ħadem bissieħ biex ikonna stabilità finanzjarja kif smajna iġifiri stabilta, meta din aħna jerġa nirkuprawa ikonna bazi solida, bazi eh, tajba biex ikonna iktar trasparenza, iktar responsabilta kif għal tajb is-sur Simon u nerġaw indaħlu l-etika, il-fat li nkunu eh, naħdmu biktar eh, fuq fu, livell morali, għal dan kollu jiena nixtieq nirringrazzja lil kulħadd. Grazie commissario. Grazzi l-Komissarju. Issa nissimaw il-diskorsi għal-gruppi għal-IPP il-Sur Balz. Zoċ minuti, Sinjur. Grazzi ħafna, Signora President. Fl-opinjoni tiegħi l-Unjoni Bankarja huwa verament il-proġett l-iktar importanti fis-settur finanzjarju jiena naqbel kompletament mal-Kummissarju Barnier għax u l-argumenti tijaw kienu l-istess palma fema tijaj. Jiena bħala eh, shadow tal-IPP kont qed nistudja mill-qrib il-tilet pilastru ġifieri il-deposit guarantee schemes. Jiena naħseb li għanna nkunu sodisfatti bil-riżultati. Ħalli ngħid li xi sentejlu fi frar tal-2012 aħna fl-ewwel qari f'dan il-Parlament fil-plenarja konna imxejna l-qoddim, konna sa dak iż-żmien konna mblukkati, ma kien hemm tlett trialogu u f'Diċembru tal-2013 fl-aħħar ilħaqna ftejjim mal-Kunsill kenna dawn in-normi uniformi fl-Ewropa għal depositi kien sinjal qawwi ħafna biex stajna niproteġu l-depozitaturi tagħna. Jiġifieri li kellna elf li jiġu garantiti mingħajr kondizzjonijiet. Jiġifieri anki dawk in-nies li ma tantx għandhom xi depozitaw xorta dawn kienu protetti u l-Unjoni u li hija lesta li taġixxi anki fi żmien meta eh, fi żminijiet diffiċli. Issa meta wieħed isemmi wkoll id-dejn sovran u l-budgets nazzjonali bil-DGS eh, u dawn l-iskemi uniċi, aħna ħroqna sistema finanzjarja tajba, stabli u aħna uniċi f'dan kollu. Għanna sistema elaborata tajba li permezz tagħha nevitaw il-kriżijiet li ma teżisti imkien iktar fid-dinja għandna nkunu kburin. Grazzi ħafna. Grazzi għall snd il-Sinjura Ferreira. Għandek erba minuti, Sinjura. Signora President, nirringrazzjak. F'din il-plenarja li hija l-aħħar ta' dan il-mandat, il-Parlament Ewropew se jkun qed jadotta tlet fatturi importantissimi biex nikkombattu kontra l-krizi finanzjarja. Naħseb li din hija leġislazzjoni l-iktar importanti minn dubrit il-krizi. Il il-GDP 26% tal-GDP kollu tal-Unjoni intuża biex insalvaw il-banek l-affarijiet setgħu saru mod differenti il-Parlament kien diġa għalek fl-2010. Il-Kummissarju Baħnie semma li r-rapport ta' l-inizjattiva Loan Initiative tar il-Parlament fejn aħna tlabna li l-Komissjoni taġixxi f'ċertu determinazzjoni b'kurraċ u il risposti ta' għomna s-Sur Barnier u t-tim tiegħu. Qed naraw kemm huma importanti dawn il-fatturi għal familja ċittadini u għanna fl-aħħar regoli Ewropej biex ikonna eh, finanzjament eh, anzi eh, li niġar aħjar meta jkun hemm kriżijiet anki kif jkunu jistgħu jaġixxu il-banek. Min se jagħmel tajjeb għat-telf tal-banek se jkollna wkoll font li se jkun tal-banek skont il-riski li jkunu sejtlu għal-jom taħħom għanna id-depositi ta' mittel f'juro. Għal-euros, zona tal-euro, l-ambizjoni eh, hija ikbar għanna l-Unjoni Bankarja bis-sistema ta' supervizjoni unika flimkien ma' l-ICB li se titwaqqaf din is-sena. Għanna wkoll sistema qawwija għal riżoluzzjoni tal-banek. U jiena persważa pala rapporter li se nikkontribwixxu wkoll għal dokument tal-Kunsill. Dak li qed nadottaw issa jagħti li sibi il-poter li jgħid li ċertu bank mhux vijabbli, ma jibqax vijabbli. Aħna qed naraw li riżoluzzjoni, il-fond ta' riżoluzzjoni u se jasal kważi għal 70% ta' kif jiġi rkuprat bekk se nagħtu iktar kredibilta' Jiena nirringrazzja b'mod sinċir Sharon Colin, Sylvie Sven u Viki minn qalbi. Nirringrazzjom erba nisa u raġel wieħed li kienu qegħdin jinnegozjaw. Verament għamlu xogħol tajjeb. Nirringrazzjaw wkoll il-mexxejja tal-gruppi politiċi. Anki dak tal-SND leader tiegħi stess nirringrazzja wkoll il-President tal-Parlament li dan kollha ħadmu bisħiħ sabiex naslu verament fejn ridna naslu. Aħna biddilna il-Parlament Ewropew u qed naraw li dan issa rendejni bħala e, sieħeb li kapaċi jinnegozja. Nirringrazzja lill presidenza u l-Ministru tal-Finanzi nirringrazzja wkoll il-President Blum tal-president tal-Eurogroup. Nirringrazzja u koll it-teams kollha tal-Komissjoni Ewropea li enu f'dan kollu. Minajr in-nies tana dan ma kienx ikun possibbli. Imma madana kollu l-seri noqdu attenti għatħul fis-seħta dan kollu. Aħna nilqaw il- L-impenn tal-Kummissjoni il-fatt li se jirratifikaw il-ftejjim intergovernamentali qabel jan 26 ta' jannar tal-2016 u l-linja tal-kreditu għandha tkun emmek minn jimbeda il-fond ta' riżoluzzjoni il-preventative capitalization nisperaw li jaħdem tajjeb sabiex il-minħala 16 ma jamilx tajjeb iktar għalbanek għanna il-sistema unika tal-garanziji u depoziti tagħhom li rridu naraw eżattament kif se tiżvolġi. Imma dan il-Parlament verament bena il-sidin il sidin is sisin skużawni, is-sisin għal dan kollu. Issa sta għal parlament il-ġdid biex jara li l-implementazzjoni issir u li dawn l-affarijiet isiru b'mod kif suppost due minuti. Grazie għal żewġ minuti. President kollegi, settur finanzjarju akkużana tal-li għaraqnijom f-tsunami ta' regolamentazzjonijiet. Dawn u kolla leġittimi dawn il-proġetti u xir għaw sewa li jista' għandhom jiġu adottati sabiex nigarantixxu istabilità ta' dan is-settur. Naħseb illi palma għalis sul-banjej, aħna misna mdejna minn ximkien ieħor, mhux minn hawnhekk, misna mdejna mill-Unjoni Bankarja. Minħabba il-rabta importanti li hemm bejn il-banek u d-dejn sovran. Jina sepp il-supervizjoni juntama li dan ser jwassal biex ma jkonniex forum shopping regolatorju. Nijuwa għall-aħjar ta' depozituri u wien it tifaddal. Nisperam se jkun konflitt ta' interess bejn supervizjoni u il-vizjoni tal-kota tal-assi li eh, tfassal b'ħafna reqqa nittama li dan muster jiperikola li sibi għaliex dawn fil-passat ma valwawx sew kemm huwa f'saħħithom il-banek, issa l autorita ta' riżoluzzjoni aħna rridu nsaħħu dan is-settur mingħajr influwenza politika. U aħna bmorna minn bailout għal bail-in din għandan ħajjejn biex konsekwenti ta' taxxa ma jkollux iħallas minn butu. Il-prinċipju ta' riskju u responsabilità jidu jmorru id fit. U diġa ħaġa li aħna stabili xejna, miex ħaġa li kieku kienet tkun ideali għal-parlament kieku ktibni għal aħna biss għax kanna n-noqsu għal 8 snin flok 10, 60% ta' ammortizzament, ma nittamaw għal-menu illi jissa il-banek iż jistaw igawdu mill prinċipi ta' proporzjonalità. U il-prinċipju ta' prorata għal kull riskju li huma importanti bħala prinċipji importanti illi dawn jibqgħu nazzjonali għalissa u li aħna ma nidux inħaffu biex nipoġġu fuq bażi komuni. Grazzi Sur Lamberts, bisem il-ħodor. Grazzi ħafna, Signor President. Aħna qatt ma rridu naddu minn dawn. Kemm il-darba edna li minħala sittaxxa mandux imuri salva bank jintużaw il-fondi tiegħu. U verament eh, meta edin fl-aħħar ta' dan il-mandat qed naslu għal dan id-dokument li verament mill-kliem se ngħaddu għal fatti biex fl-aħħar min ħalla xa mhux se jagħmel tajjeb għal banek. Għalhekk id-dokument li għandna li se nadottaw illum verament huwa progress f'dan il-qasam. Iġifiri, il um, verament il-banek issa se jkunu responsabli huma imma xorta nista' ngħid li matul dawn in-negozjati l-istati membri li kellhom l-appoġġ tal sibi u anki minn parti mill uh, ta' Kummissjoni Ewropea u l-Dipartiment ta' Sur Ren iġġildu biex f'dan it-tekst indaħlu il klawzola ta' prevenzjoni ġifiri li ver meta din tkun qed qabel jintilef il-bank wieħed ikun jista' jirrikorri biex isalvaha. U ikun hemm ġifiri klawzola għal din ir-raġuni biex il-bank jiġi salvat. Imma il-kapitalizzazzjoni tal-bank setet issir pass fil-bidu ta' proċedura meta bank ikun se jintilef. Imma din xi ħaġa mhix tajba. U il-dokumenta l-SRM qed naraw li verament għandna federalizzazzjoni tal-amministrazzjoni tal-kriżi imma il-banek issa se jkunu imma niġati mill-konsorzjum ta' stati mhux mill-Kummissjoni Ewropea. Sur Baħnija jiena jdispjaċini għal ħaġa waħda biss għal fatt li il dokument prinċipali li verament eh, kellu iwaqqaf il-banek li ma kienux ta' stoffa ma wasalniex fuqu dawn jkun il-bannek li huma kbar wis m'għandhomx laqas biss jeżistu u il-dokument tiegħek fuq dan biss falla. Dan jiddispjaċini għalih, grazzi ħafna. Grazzi tassew. Għal-grupp ta' li sijar sina for, zoċ minuti grazzi jellu maħna għadin ħarsu lejn tlet partijiet tal regoli ġodda fuq il-banek. L-ewel parti mill-gwidla globali illi qed titratta iżbalji tal-passat għax fil-passat meta banik kitħabak biċċu mal-falliment l-awtoritajiet eh, jew kellhom jażlu bejn falliment eh, xejn faċli u xejn lix imma jew kella il-stralċar. Imissa l-lum il-ġrata jista' jkollok il-stralċar tal-banek mingħajr il-kontribenti tat-taxxa li kellhom iħallsu imbutom. Ifisser li n-nies kuljum jistgħu n-nies fit-toroq jista' jkunu jistgħu eh, jiġu eh, salvagwardjati. Dan grazzi għal xogħol ta' G20 li kien immexxi mill-Bank of England u li se ġie adottat issa hawnhekk bħala parti mill-qafas globali ġdejt. Grazzi kollegi, tieni parti dwar il- Deposit guarantees, guarantee fuq deposit huwa minnu illi il-banek u mhux il-kontribuzzjoni tax-xar jħallsu u xi pajjiżi iddeċidew li jagħmlu dan permezz tal-fond ta' garanzija fuq depożitu. Oħrajn bħal TA għażlu li jieħdu levi li huwa jiswal fuq minn 2 biljuni li l-kontribwenti tagħna ta' taxxa. Jiena grata li marċevi li ma żinniex approċ li jotta l-kulħat, għalix dan jgħidur eh, kulħat għandu l-istess speċifiċitajiet u rispettajna dan. bat it-tielet wieħed il-Unjoni Bankarja hawnhekk iżona euro ddeċidew li jmorru iktar lil lielu deċiżjonijiet li ġi darba tieħdu fuq livell ta' stat membru issa iktar fuq livell Ewropew qed isir u dawn iktar ser eh, jagħmlu użu tal-fondi. Issa nista' nifhem għalfej minħabba sitwazzjonijiet ta' żona euro jridu jagħmlu dan imma r-Renju Unitu ħafna stati membri oħrajn li fil-grupp tiegħi mhuwiex parti miż-żona euro u allura jiena grata illi ftehim intergvernattiv li aħna mhux qegħdin inħallsu l-fondi u mhux qegħdin inħallsu responsabilità li dan qed joħloq firewall bejn il-persuni taż-żona euro u dawk li jitjażlu li ma jieħdux sem. Aħna għandna negozjati diffiċli qudiemna jekk aħna jista' jkollna ftehmiet internazzjonali fejn huma meħ meħtieġa u nirrispettaw approċċi differenti fejn huwa meħtieġ u nifmu illi għal xi pajjiżi jridu iktar unjoni minn qrib oħrajn le, mela forsi dawk in-negozjati jistgħu jimxu iktar iktar ħarir iktar il qudiem Grazzi al GUE, l'onorevole Mattias. Mm, grazzi. Meta krizi finanzjarja eh, faqet, hemm il-mexxejja dinija li qalu li kienu ħajregolaw is-swieq finanzjarji, li eh, ħajkamlu miżuri drakonjani biex naraw li pajjiżi f'din it-tip ta' kriżi qatt ma ħajspiċaw din is-sitwazzjoni għal darba oħra. Iżda 26% ta' GDP Ewropew kien meħtieġ biex insalvaw il-sistema bankarji, sitt budget Ewropej. Dan sar wisq bil-mod u star ftit wisq. Sforz. Aħna irridu norganizzaw il-kontijiet tagħna, madna qatt biss bdejna naraw il-riżultat tal dan il-proġett. L-Unjoni Bankarja huwa l-eżempju ċar ta' falliment li żommu mal-wedit tagħna. Aħna irridu suppost innamlu għaffas regolatorju għal settur finanzjarju b'saħħtu istituzzjonijiet qegħdin jipproponu li ikun hemm bank ċentrali waħdini li ħajjeħu fidejh il-funzjonijiet kollha ta' supervizjoni bankarja ta' politika monetarja kif kien ma' xogħlijiet kollha li qegħdin jagħmlu l-barra mill diġà il-mandat tiegħu. U din hija l-iktar ħaġa istituzzjoni li turi istituzzjoni mhijiex mhux demokratika fid-dinja probabbilment mhux biss l-Ewropa. Aħna hawnhekk qegħdin inwaqfu font riżoluzzjoni iżda dan ħajkun biss fis-seħ minn hawn minn oħra, ħafna fajt minn hawn minn oħra, biss minn oħra. Issa jkun hemm inbiddel femtu. Għalhekk ma tantx kom hawnhekk fuq dil-weda. Hija l-unika aħbar tajba Jiena naħseb li dirja tip ta' riforma li aħna neħtieġu sabiex Ewropa tkun fi triq it-tajba. Għandna bżonn sistema finanzjarja s però. Grazzi sur Paxka għal grupp EFD. Minuta. Grazzi tassew. President Kummissarju f'pajjiżi settur bankarju bħalissa huwa stabbli. Ir-riżultat tal-Unjoni Bankarja jista' jsib jiġuħu biċċim biċċim ma' problemi ma' xi problemi minħabba li hawn sitwazzjonijiet li huma mexxija mill-istat il-problema li hemm bħala il-banek sussidjarji li qegħdin imexxu dawn wara li jsiru ferrat ħaj tużaw biex jixorbu l-likwidità mill-pajjiż fejn qegħdin u jitfawhom fil-pajjiż e, e, fejn huwa l-fera u l-bank ewlieni tagħhom. U il-gvernijiet musa jkunu jistgħu waqfu li jsir dan il-flejs jiġaqalqu minn pajjiż għal ieħor. Mhux qed ngħid il-Unjoni Bankarja għandha xi aġenda moħbija illi illi talaq dawn il-ferrat li jkunu b'saħħithom finanzjarjament mħabba li jkun hemm xi wħud li huwa mhumiex b'saħħithom. Imma il-problema hi li din is-sistema issa jfisser li jkun hemm dan il-monopolija finanzjarja b'dan implikazzjonijiet perikolużi. Grazzi. Grazie. L'onorevole Sinclair non c'è, quindi la parola. Grazie, Sinclair mhux qed hawnhekk. Ngħaddu għal kelima li miss. Signora Fortman Cole. Grazzi, illum hija ġurnata ta' sew ta' min jibqa' jiftakara dak kien xaqsam l-Unjoni Bankarja. L-awtorità hija il-ġebla tax-xewka u flimkien ma' l-ICB banek ta' problema jistgħu jiġu Il-ġestiti fuq livell Ewropew dan huwa essenzjali jekk aħna rridu nerġgħu niksbu fiduċja u ovvjament ir-rwol importanti li jaqdu l-banek għalina u l-ekonomija hija waħda li l-pożizzjoni tal konsil f'Deċembru ma kienx sodisfaċenti żejjed ħafna rispetti. Mos partikolari dak li xaqsam l-istati membri fis-snin inizjali dan ifisser illi jista' jkun hemm dubju li tefa' fuq l-applikazzjoni uniformi ta' dawn ir-regoli b'din irbtan il-ftejji issa aħna ksibna sitwazzjoni fejn l-investituri u l- il azzjonisti u l-partit involuti kollha iħallsu l-ewwel. Jiġifieri illi issa il-partit interessati u l-azzjonisti kollha jkunu aktar responsabbli meta jkunu qed jinvestu mhux biss jaħsbu fiqlieħ fuq eh, żmien qasir. Jiena nixtieq ingrazzja Michel Barnier u iċ tal-grupp tal eurogrupp tal-li kol stajna noħorġu dan il-sejjin. President, dan huwa l-aħħar, din hija l-aħħar F'dan l diskors tiegħi bħala membru tal-Parlament Ewropew u viċi ċera grupp tagħna u jiena tas-sew guburija ta' dak li għamilna meta nħarsu lura da dak li għamilna fil-kriżi ekonomika, is-six pack, it-two pack, um, politika responsabbli budgetarja, li saħu l-kompetitività tal-istati membri, l-eġislazzjoni leġislazzjoni jessatur finanzjarju u l-ġebra ta' xekka li għamna hawnhekk, l-unjoni bankarja qegħdin fitri triq tajba biex nerġgħu niksbu fiduċja fil zona euro fl-euro l-ekonomija edha tissewwa ftit ftit iżda il-qat għadu għal wisq u dan ħajju l-ħin tiegħu biex jitranġa iżda nasib xorta qegħdin f'direzzjoni tajba hawnhekk ukoll. Għaliex l-importanti li f'sat membri nistgħu nwasslu dak li wedna u dan huwa l-essenzjali meta inti qed tgħix f'komunità bħal tagħna u bekk inkunu nistgħu nerġgħu nejn l-SMEs biex iqumu fuq saqajhom u niftħu l-bib għal xogħol speċjalment għaż-żgħażagħ. Grazzi, Signor Sanchez Prezedo. Minuta u nofs. Tul il-periodu leġislattiv attwali aħna adottajna rapporti fuq il-capital requirements u aħna stabilixxejna sistema supervizorja finanzjarja biex nerbu l-kriżi u biex naċċertaw illi aħna ngawdu mill-integrazzjoni Ewropea u aħna rek irridu naċċertaw Illi aħna rridu mmorru iktar lil minn hekk. L-approvazzjoni fis-sessjoni attwali tal-rapporti fuq il-fondi ta' garanzija fuq depositi u l-adozzjoni tal-qafas komuni għal riżoluzzjoni mill-kupru ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u għapass iħor il-qoddim meta aħna nippruvaw inħarsu il-depozitaturi kif ukoll il-kontribwenti tat-taxxa dak li xaqsam il-problemi fis-sistema finanzjarju. Ovvjament din hija essenzjali jekk il bunjoni Bankarja ħatam kif suppost u ħatejna biex niksru il-ċirku bizzjuż bejn id-dejn sovran u d-dejn privat u nevitaw frammentazzjoni ta' kreditu u ntejbu il-politika monetarja ta' zona euro nishtiq li swimmi sodisfazzjoni tiegħi għaliex ġara man mindu aħna daħalna dan il-mekanizmu, aħna ħdimna sfiq biex imbagħad nintaħlu l-fond ta' riżoluzzjoni waħdini li ħajċerta li jkun hemm azzjoni effettiva Ewropeja li ħajħaffef il-progress għalej fond u jaċċerta li l parlament Ewropew huwa involut bħala leġislatura ovvjament aħna irridu nkomplu fi triq tagħna lejn ix-xogħol fir-riforma strutturali u aħna rridu naċċertaw illi jrid ikun hemm mekkaniżmu waħdini għal deposit guarantees, guarantee fuq depositu. U aħna rridu naraw illi naħdmu fuq it-tassazzjoni wkoll, aħna rridu nsuktaw bxorna, għaliex aħna rridu Unjoni Bankarja ta' taxxa fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi Sur Schmidt, minuta u Sino l-Unjoni Bankarja l-iktar vot importanti ħlu term kollu kemmu. Aħna nisħu fuq eh, supervizur bankarju sot li l-kontribwenti s-saxi ma jħassu minn buto mal-fallimenti tal-banek u l-skema ta' garanzija Ewropea. Imbagħad dan il-xogħol tana fl-imkien erna biex nerbu sfiduċa. Kiena me ċittadini li kienet jazbu li għatma ħarina xina li naslu bl-euro, kiena minnħasab li Grigi kien kollom iħallu mill-euro wkoll. Jitilqu mill-euro, le, ma ma kienux mkollhom xraġun. Aħna t-nuru n-rajnijom kam jistaw ikunu deċizivi li s-sensjoniet Ewropej fl-ar zmin. Aħna ħriġna għedna ħorġu għad mill-ar krizi li għat rajna. Jiena niftaħ nishtiq nfaħħar kol min għamel xol fis-suq tal-bonds li għet u jissaxħa. U kol ħafna pajizi brew ċertu saħħa u sabetta ċertu zmenijiet, diffiċli. Jħasra li l-Izvezja dal-barra minn l-Unjoni Bankarja ma nasibx illi watajja pal banajt bar tal svezja u għal-klienti tagħhom. Ma nasibx li watajja għax jidajje fil-influenza l svezja fil-Unjoni Ewropea Nixtieq insemma wkoll din l-aħħar diskors tiegħi bħala membru u jiena nixtieq eh, nirringrazzja il-President, il-Kummissarju u il-President tal-Konsil jiena naħseb li għamiltu xogħol ta' sew eċċellenti u nittama li pajjiżi se jnaqat magħkom f'dik l-Unjoni ta' zona ta' munita waħdanija eventwalment. Grazzi. Signor President, Kommissarju, President, Konsil, eżis kollegi, malar malar, il-Unjoni Bankarja minar dubju ta' xej għal l-ikbar pass il-qudiem dan il-terminu. Aħna għanna sistema konġunta ta', ta supervizjoni u istana regoli komuni u dan biex naċċertaw li iktar il-qoddim mhumiex il-kontribwenti tat-taxxa illi jħaldu jħalsu imma r-responsabilità ekonomika trid tirranka. Imma l-ewwel net aħna rridu nagħlqu il- il-transazzjonijiet fis suq finanzjarju, il-taxxa ta' transazzjonijiet li għadu mhux applikat u għad m'għandniex soluzzjoni għal problemi fejn banek ta' huma kbar illi anki l-aħjar riżoluzzjoni, s struttura ta' riżoluzzjoni finanzjarja xorta waħda se tkun biċċa xogħol diffiċli ferm biex titranġa. Allura aħna rridu nisaparaw il-funzjonijiet tal-banek li firduhom sew. U issa proposta li qiegħda tal-Kunsill li qiegħda fuq dima fuq il-medja għandha tiġi implementata bisħieħ. Għatanna xi problemi però. X'kien il-parlament il-kontribut tal-parlament fil riġijiet kollha li għaddew minn din is-sala aħna dejjem dejjem ġilidna għal mudell demokratiku Ewropew. Aħna minna passi kbar dik id-direzzjoni. U din xi ħaġa li tassew faħar sala dan. Dwar il-ftajim multianwali li qed jimxi id-fit ma' leġiżlazzjoni qed imur kontra regoli tal-Konsil u l-Kummissjoni ma kellix il-kuraġġ bħala gwardjan u assista trattat illi teleb dan il-bicċa jiri wara l-kunti il-Kumitat Ekonomiku Franċajt jipprova idajjef dan kollu, jimina dan kollu. Għanna rekompatrizzazzjonijiet ta' bankarji li aħna limitajna bir-reqqa xorta se jiddaħħal imma f'tipa dajra ħafna. Aħna kontra dan fil-Parlament għax l-responsabilta' japplikaw ukoll, grazzi. Grazzi, Onorevoli Strajcek, minuta. Signor Sina President, Komissarju Sinjuri. Jena wkoll naħseb li l-banek għandhom jiġu kastigati. Talli iktar kellhom fiduċa fil-gvernijiet min kienu qegħdin iselfu l-flejja għal 20 ta' snin milli negozji. Dejjem iktar dejjem kien iktar siguri li jiselfu l-flejjet l-gvernijiet milli negozji. Ir-riżultat huwa e, ovvjament ma kistax ikun ħlief krollar totali u assolut. L-Unjoni Bankarja għandha tifret il- dejn bankarju minn istituzzjonijiet bankarji finanzjarji għaliex imma possibbli di għaliex l bankarja li qegħdin diskutu mhijiex ser iġija li sat membri li jiġixxu bis-sens minn lum għall-għada awtomatikament ma jistawx jirformaw mill-lum għall-għada u mill lejla nar xi ħaġa li riforma li hemm meħtieġa xer impossibbli. U dan mhux il-mod kif aħna nmexxu l qoddim Grazzi. Is-sur ħuntis minuta. Grazzi ġurnal President, sitt snin ilu, aħna rajna is-sistema ekonomika illi krollat illi affettwat il-kulħadd. ċim ta' jisen nirxina nsibbu flejes kbar, ammonti ta' flejes kbar, meta, fi żmien meta kemm ħafna qatt, ispekulaturi għamlu festa. Fi Greċja aħna ġevejna memorandum għal snin li mbagħad eh, ċevew pajjiżi oħrajn, għax kellek il-Ċipru, kellek Italja, kellek Spanja, is sarkozi il barrozi dawn kollha. Issagrifikaw il-Greċja fuq l-artal tal-lieħ finanzjarju tal-banek. Komissarju ġen ukoll il-bitubbira ta' dan is-sala, dispeċini ngħid. Taw il-ridni li sistema bankarja għal meta jiġi id-deċiżjonijiet fuq is-self. Suppost aħna issa ħansaħħu il-sistema finanzjarja dawn il-banek kif saħin zombie banks illi ħajkomplu jituna dawn il-kriżijiet. Grazzi. Grazie, onorevoli. Grazzi, issa nagħti l-kelma l-onorevoli Elmar għal-minuta kieġbok. Signor President, il-proposti li għanna u dimna l-lum mumiex adegwati għad zona euro u mumiex xirqa għall-Unjoni estensiva. Il-garanziji, skemi ta' garanzija ta' depozitu għal banek ta' zona euro, mux toffri Unjoni Bankarja tajba. Il-Germania ma jishtiqu xi skema konġunta xi speċċaw ħalsu għal banek f'pajjiżi oħra u għalhekk aħna wkoll fil-Renju Unit ma nistgħux naraw il-belt ta' Londra merrija minħabba il-burokrazija u rekwiziti kollha tal-Unjoni Ewropea. Però hemm problema aktar wiesa numru ta' miżuri bailouts, haircuts, regolamentazzjoni tal-banek u li waslu għal kriżi li mbagħad jippruvaw isolvu l-kriżi finanzjarja, però is-sintomu prinċipali huwa l-Ewropa, proġett falli falla li qatt m'għamel sens ekonomiku, l-ubris tal-mexxejja tal-Unjoni Ewropea u l-rifjut tagħhom li jaraw il-falliment tal-proġett tagħhom stet verament tikisser il-prospetti ekonomiċi ta' ġenerazzjoni żagħżugħa f'nofsinhar tal-Ewropa. Sinjura President huma safrew biżejjed issa wasal iż-żmien li nżarmaw l-euro. Grazzi. Uh, Mr. Elmar. Sur Elmar, għandek blue card. Jien naċċetta l-blue card. Sur Elmar, jekk inti taħseb li dawn il-proposti huma tant inadegwati u daqshekk inaċċettabbli għalfejn il-grupp tiegħek falla milli jitfaċċa f'kull f'kull laqgħa ta' negozjati li saħħew matul dawn l-aħħar ħames snin. Fuq din il-kwistjoni tant importanti bħal eh, insolvu il-sistema bankarja falluta tagħna. U intix qed tistenna sa kemm jasal l-aħħar moment, l-aħħar laqgħa ta' dan il-Parlament qabel inti toqgħod tiskomu daruħek biex titkellem. Grazzi. Well, thank you, Vicky. Grazie ta' sew, Vicky. U dejjem eh, ħaġa tajba li nismaw minnaħa tiegħek. Meta għanti tkun fi grupp bżajru f'minoranza strutturali bħal partit euroxettiku li huwa parti mill-proġett ta' dan l-Unjoni Ewropea, inti ma tistax issegwi kull kwistjoni fid-dettal tagħha minn kienet kemm tkun importanti. Jiena għandi privileġġ li nkun nista' nesprimi ruħi fuq din il-kwistjoni u nixtieq nirringrazzjak għall-mistoqsija tiegħek. Grazie, onorevoli. Grazie tassew. Issa l-onorevoli Gozes għal żewġ minuti. Merci, ma. Nirringrazzjak, Signora President, Sur Kommissarju, rappresentant għal kunsil Jena, sodisfat nejt li pal maġġoranza tagħna għal ftit li mhux qed jaqblu magħna li aħna wassalna b'din il-proposta tal-Kummissjoni tant kuraġġuża dan ix-xogħol minn naħa tal-Kunsill u l-Parlament juri rrida politika li għanna biex verament l-xogħol finanzjeru tal-Unjoni tal Ewropea namluħ tajjeb verament u eh, ħaġa tajba li dan il-dokument naslu biħu kol qabel jispiċċa dan il-mandat. U ambizzju specialment meta u iqis il-qafas ekonomiku politiku tan diffiċli. Għanna ovvjament il-pilastru tal-Unjoni Bankarja ta' supervizjoni tal-banek ta' rezoluzzjoni bil-Fond Uniku ta' rezoluzzjoni u anki il-mekanizmu tal garanzita ta' depositi. Dawn id-dokumenti lan aħari tagħhom huwa li jagħti iktar fiduċja li ċittadini biex dawn ikunu jistgħu jafdaw aħjar il-banek u biex il-banek ikunu jistgħu jikumbattu il-problemi li jitfaċċaw l-om qed nitkellmu fuq regolamenti finanzjarji li verament għandhom ikunu il-qoffol tal-sistema finanzjarja biex nevitaw li nerġaw ikonna kriżit pal-marajna. Aħna irnexinna nelbu differenzi bejnietna, specialment fuq supervizjoni Ewropea, anki sistemi ta' il-garanziji ta' depoziti. Dan kollu ovvjament juri li aħna rrida tajba kienet fostna kollha biex naslu għal affarijiet aħjar. U sur kummissarju, inti verament għandek responsabilta kbira u jekk tippermetti tu li din hija verament issa il-riżultat ta' xogħol ibes xogħol eżemplari li inti wettaqt inti stess. Grazzi ħafna. Grazie, onorevole Berres. Tassew sanat il-kelma l-onorevole Berres għal minuta u nof. Grazie ħafna, Sinjura President, President tal-Kunsil sur Kummissarju. Allura, meta l-Unjoni Ewropea qed tara li għandha 26 miljun ta' nies qiegħda qegħdin nitkellmu fuq l-Unjoni Bankarja li l-fatt li ma kienitx hemm ġabed din il-kriżi iktar gravi rridu naraw eżattament kif se taħdem din l-Unjoni bit-tlet pilastri nixtieq jiena Sur Hockmark nsellimlu ngħidlu li u qed jgħid fir-rapport li meta bank ikun qed jiltaqa' ma' ċertu diffikultajiet irid jagħmel ristrutturar mill-ġdid iġifiri u dejje qed naraw għall-ewwel darba li mhux min ikun għamel id-depożiti mal-banek se jagħmel tajjeb għal problemi tal-bank u dan kollu mill-2016. Ġifri il-banek huma stess iridu jagħmlu tajjeb għat-telf li jkunu qegħdin soffru. Peter Simon tkellem fuq ir-reġim tal-protezzjoni ta' depositi li se issa se jkun armonizzat meta dawn ikunu se jfallu ikunem hemm il-kupru ta' seba tijim fuq ammont ta' mittel euro u il rapp rapport eh, fl-aħħar mux li ta' Eliza Pereira l-kollega tiegħi verament huwa rapport tajjeb ġildet bisħiħ biex tasal għalih. Dinamika li grupp tiegħi, il-grupp politiku tiegħi wera biex nuru esattament x'inhi dimensjoni Ewropea biex verament nkunu nistgħu nelbu l-approċċi li ħadu ċertu stati membri biex ikonna verament eh, unjoni bankarja biex ma xi ħaġa innovattiva biex verament nagħtu spin tal-qudiem l-investiment. Nixtieq nirringrazzja Sirjura Ferreira u dejjem qegħdin nitkellmu fuq iċ-ċittadini tagħna l-investiment u kif se naħolqu iktar xogħol ċittadini tagħna. Grazzi. Grazie onorevoli. Grazzi l-onorevoli Klute għal minuta kieġbok. Grazzi tas Signor President, nixtieq nibda billi nisħa u nisħa ikoll dwar il-fat li fil-perspettiva tagħna l-Unjoni Bankarja huwa pass fid-direzzjoni tajba. Jekk ikollok munita waħdanija, aħna ser ikonna bżonn regolamentazzjoni kif suppost anki koordinazzjoni għal dik li għal politika u kif diġadna għadna fil-bidu tal-kriżi, kummenti kritiċi jekk tippermettili. permettili lan ta' l-Unjoni Bankarja u rezoluzzjoni, il-fond ta' rezoluzzjoni u biex fil-ġejjini inħarsu l-kontribwenti anki nsalvaw minn daw l-spejjes. U il-finanzjament tal dan irid ikun kbir biżejjed. U jekk dan jirnexxinna niksbuh, u jekk għandna dubju però aħna rridu nżommu eh, bil-ħidma tagħna. Punt suġġett ieħor importanti ħafna u ma nistawx nfall naraw li l kif fallu, għaliex dawn Dinna da sfida kbira għalina anki fil-parlament, fil-mandat ta' parlamentari li jmissu nittama li l-parlament li jmiss kun jista' joħroġ tweġiba eh, adegwata għal fat li hija problema wiżbira biex tfalli. Grazzi. Grazzi sanat il-kelma l-Onorevoli Ferber għal-minuta nofs. Grazzi tassew, President tal-Kunsil, Kummissjoni, kollegi, wara ħames snin ta' dan il-mandat parlamentari naħseb li issa nistgħu ngħidu bigburija li aħna ilħaqna dak li wedna li l-ċittadini tagħna fl-2009 ġifieri aħna waqqafna swieq finanzjarji stabbli sigurejna li l-kontribwenti tat-taxxa mhux ser jiġu mħarsa jekk huma e, ser jgħaddu minn kriżi finanzjarja, allura il-xogħol tagħna mill-nieħ. Ksibna dak li xtaqna, niksbu. Irnexxinna wkoll naddu mill eh, regolamenti ta' sfiq finanzjari ser nivvutaw fil-fat fuq numru ta' titjibiet li għamilna naraw li l-stati membri ma jkollhomx swiq li mhumiex regolati u prodotti li mhumiex regolati u bad l-Unjoni Bankarja tnatu kontribut kbir sabiex nassikuraw li s-settur ikun jista' iġor responsabilta tiegħu tar-riski ma jridux ikunu l-kontribwenti li jridu jsalvaw il-banek Għalhekk aħna nħossu li ta' bilħadan u huwa suċċess kbir f'dan il-mandat parlamentari li aħna stajna naħdmu l-kol flimkien fuq dawn il-files. Nixtieq ngħid kentejn oħra dwar is-swieq dwar il-regolament ta' sfiq finanzjari xaħna ser nivutaw fuq dan il-lejla minn arma jkollna dibattitu. Fuq dan il-rapport ta' sul Hallmark aħna għaddejna minnu permessa numru ta' presidenzi, kellna kwistjonijiet li diskutejna ma' Sur Barnier u naħseb aħna ksibna soluzzjoni li tassikura li aħna fassalna mudell għal futur u anki li jista jiservi ta' eżempju għal eh, pajizi oħra u nix nirringrazzja għall-għajnuna kollha li offritina dan il-mandat parlamentari. Grazzi tassew, sal-onorevoli Domenici, grazzi. Grazzi tassew, din hija l-aħħar sessjoni ta' din il-leġislatura fi Strasburgu. Il-kollegi u kummissjoni tajjeb li nippruvaw naraw eżattament il-bilanċ ta' regolamentazzjoni bankarja u finanzjarja li aħna provajna Eh, ndaħlu fis-seħ. Nistaw najdu li aħna sodisfatti? Iva u le. Hemm partijiet li verament instaħqu b'mod tajjeb fl-interventi ta' diskussjoni ta' dalodu, mhux noqgħod nerġa' nirpetihom, però għandna wkoll ċertu djufijiet. Għanna kwistjoni ta' vigilanza u xogħol li sar naħa tal-rapporters rigward il-mekanizmu ta' supervizjoni waħdanija, il-mekanizmu ta' riżoluzzjoni wahdanija il-mod kif nistgħu niddefendu li ċittadini u l-kontribwenti tat-taxxa, però xi drabi il-ħin huwa twil wisq anki biex wieħed jiddeċidi u japplika dawn il-leġiżlazzjoni tu jiddispjaċini ħafna li aħna ma rnexxilniex taħdan il-mandat tal-Parlament biex inwettqu u ntemmu wkoll il-proġett ta' separazzjoni bejn banek ta' investiment u banek kummerċjali. Dan għandu jkun wieħed mill-anijiet prinċipali tal-mandat parlamentari li jmiss. Għalhekk irridu nillimitaw ukoll ix-xejra tal-banek li ikunu banek kbar, xejra tal-banek li jimtlew tiljadejn. Għanna bżon governanza bankarja aktar effiċenti u effettiva sabiex tikkontrolla dawk li qegħdin jagħmlu il- um, l-amministrazzjoni tolja tal-banek irrid ikun hemm kollaborazzjoni aħjar bejn ukoll banek u kooperazzjonijiet irrit ikun hemm regolamentazzjoni aħjar u dik li nikgarantixxi garanzija u solidità fil-qafas finanzjarju għall-interess pubbliku kif kienet jgħid Benjamin Franklin. Hounds of prevention is better than a pound of cure. Grazzi l-onorevi Podimata l-minuta u nofs. Grazzi tassew. Dan huwa suġġett ferm importanti huwa pjuttost simboliku li f'din l-aħħar plenarja tagħna aħna qegħdin niffirmaw parti importanti tal-Unjoni Bankarja permess bir-rezoluzzjoni waħdanija u anki l-iskem ta' garanzja ta' depozitu issa l-mekanizmu ġdid ta' supervizjoni dan jista' jsarvi bħala basi għal l-eliminazzjoni ta' tnaqqir meta niġu għal mekanizmu ta' supervazzjoni waħda fl-Ewropa, il-banek bil bregoli trasparenti għandhom ikunu emmek meta jkunu bżonju, meta jiġu bżonnom, specialment meta jkollna dawn il-kontribuenti li jedin eh, li kellhom iħallsu għal falliment tal-banek Dan kollu affermi importanti u jina lek kontenta ħafna l-kontributi gbar li saru anke mal-presidenza Griega biex inkunu bekk nistaw nilqu dan il ftajim Kontent ħafna, prezenta l-Kunsil, li inti sħaqt moċċar li l-Unjoni Bankarja għandha tielet pilastru li ma jrid jiġi ignorat. U dan hija tinijat sistema singola waħdanija sistema singola ta' eh, ta' garanziji u ta' ħarsien ukoll. Nittama li kummissjoni u anki nifraħlek ukoll għal xogħol kollu li inti għamilt u nittama li l-Kummissjoni li jmiss tkun tista' tkompli b'dan ix-xogħol u anki ddaħħal u taħdem fuq dan it-tielet pilastru li huwa vitali għall-Unjoni Bankarja. Grazzi. Grazzi tassew. L-Onorevoli Tyson għal minuta u nofs. Signor President, Kummissarju, eżis kollegi, min kien jatt jaħseb li fil-bidu ta' dan il-Parlament aħna stajna nifinalizzaw unjoni bankarja b-mekanizmu ta' supervizjoni wahdanija u mekanizmu ta' rizoluzzjoni wahdanija u sistema uniformi tal-iskemi ta' garanzja ta' depozitu għal min ifaddal. U fil fadda din kienet il-mira li ħna fassalna għalina u għalek nridu nkunu gburin tal-dak li ksibna. Aħna konna tinfittxu riżultati konkreti u issa aħna għanna pakket ambizzjuż però anki wieħed li huwa fattibli dan involva kooperazzjoni fil-Parlament, però anki kooperazzjoni mal-Kunsil Kummissjoni, mod partikolari mal-Kummissjoni Barnier, Kummissarju Barnier u tim tiegħu aħna kellna aktar suċċessi minn dawk li wedu Eh, jew inkella użaw eh, il-Parlament Ewropew għal bħala raġuni oħra. Aħna wkoll kellna neliminaw ir-rabta li teżisti bejn il- dak li hu pubbliku dak li hu privat u meta minna jekk aħna fassalna l-bażi għal sistema bankarja stabli u solida. Dan ifisser li issa aħna għandna banek Eh, li jistaw eh, iħarsu lejn regolamentazzjoni oħra meta huma jfallu u ma jkunux il-kontribwenti ta' taxxa li jagħmlu tajb għal problemi tagħhom. Issa l-banek ridu jagħmlu dak li jridu jagħmlu għandhom rwol x'jaqdu fl-ekonomija reali għalhekk aħna nkunu nistgħu nerġgħu morru lura għal tkabbir sostenibbli u noħolqu l-impjeg anke fis-settur privat Permetti li najt eh, li nixin ringrazja l-kulħat tal din il-kooperazzjoni, l kooperazzjoni li konna naħdmu bil-merza l-kooperazzjoni aħna stajna nil-qudan li il-ħakna u bekk aħna fil-Europa nibqaw b'saħħitna kif fuq livell internazzjonali. Grazzi. Grazzi tassew sew ona Revoli Karas għal żewġ minuti. Komissarju, President, Sinjuri, irna xilna. Zommejna kelmitna. Illum dan il-proġett enormi ser jiġi adottat biex nelbu bekk il-krizi. Il-pass li mistaħ l-integrazzjoni Ewropea u salvagwardja ċittadini Ewropej L-Unjoni Bankarja ta' bilħa hija l-assigurazzjoni tagħna sabiex nassikuraw il-kontribwenti tat-taxxa, ġifri ċittadini tagħna mhux ħajħallsu għal ħsara li jkun ikkawża ħaddieħor ġifri jekk il banki falli. Aħna din nittamaw li l-banek tagħna se jkunu aktar stabbli u aktar resistenti għal kriżi il-rekwiziti ta' kapital ġodda jfasslu regolamentazzjoni u livelli għal banek kollha, supervizjoni komuni taħt l auspici ta' l-ECB ser ikollhom rekwiziti li huma l-istess għal kulħadd li jkun hemm ukoll kapaċità reattiva aħjar permezz tal- sistema ta' rezoluzzjoni bankarja. Aħna ħloqna ċertezza għall-investituri żgħar u ma jkunu jistgħu jiksbu l-investiment tagħhom ehm, u joħorġu ammont ta' 100,000 euro fl-ewwel seba' tiem hemm ukoll garanziji ta' depożitu li ġew mibnija. U aħna qegħdin nibnu kol fuq il-fond ta' rezoluzzjoni bankarja wieħed solidu. Wieħed mill li inkisser, li nkisbu, i li il-flus tal-kontribwenti ta' Taxa ma jmorrux biex isalvaw banek dajfa. Fil-regolamenta Basel 3 aħna u kolla na regoli fuq il-bonuses tal-banek. Issa fil-4 ta' marzu tal-2014 interessa ta' delegat fuq dan is-suġġett inti stabili xejt kriterji għal dawk li jihdu riski li huma koperti wkoll minn dawn ir-regoli. Aħna pala leġislaturi ħloqna regoli ċari u għalhekk aħna tnistennew nistennew li l awtoritajiet ta' supervizjoni tal kummissjoni Ewropea ser tagħmel dak kollu li tista' u li għandha fis-seta tagħha sabiex timplementa dawn ir-regoli. Fl-opinjoni tagħna meta bank iħoss li persuna mhux qed tieħu riskju taħt ir-regolament dak il-każ għandu jkun hemm notifika ex ante lill-awtoritajiet. Ġifri l-awtoritajiet kompetenti. Issa il-proposta tijak għanda mistoqsija kbira għalina. Aħna ma nridux djufijiet, ma nridux u, u mux ħan tolleraw li kolna xqu. Aħna rridu li il-regolamentazzjoni tal-bonus bankar jiġi implementat kif ġi imwiet. U fil-fat jina nixtieq arrija ċara minnħat jak sabiex neliminaw din il-mistoqsija pendenti mix-xogħol tagħna. Grazzi. Grazzi tassew, issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Stolojan għal minuta u nofs. Grazzi tassew, Sur President. Jina nixtieq nifraħ lill-rapporters kollha li ħadmu fuq dawn id-dokumenti tant importanti li lan tagħhom u li temmu l-Unjoni Bankarja nix nifraħu wkoll il kunsill u l-Kummissjoni u b'mod partikola l kummissarju Barnier għall isforzi kollha li għamlu. Dawk li għadhom ma jemnux fis seta tal-Unjoni Ewropea sabiex jissolvi l-problemi ta' stess, nixtieq nfakkarhom il-verità li insibu miktuba fid dekirazzjoni ta' Schumann li kien il-punt ta' tluq ta' l-Unjoni Ewropea tal-lum, ġifiri Ewropa ma'uda, tinkiseb mhux millu malada, għal għabbażi ta' pjan wieħed, però permezz ta' passi żgħar fuq xurxin li joħolqu solidarjetà de facto. Nittama għalek li il-leġizlatura l-miss il-proposta minnaħa tal-PPE tkun hemm sabiex inbidlu it-TFU sabiex din tiġi aċċettata biex bekk dan il-progress kollu li inkisseb sabiex ikolna unjoni monetarju ekonomika adegwata tiġi salvagwardija ta' għale kanna ners u lejn Ewropa aktar maquda. Grazzi tassew. Grazzi. Nat il-kelma l-onorevoli Feo. Grazzi sew, Signora President. Il-Parlament eh, palissa fil-Parlament Ewropew għanna ġurnata storika, għanna dibattitu fil-Unjoni Bankarja, pero għanna voti fuq bosta mill-dokumenti leġislativi prinċipali li tisostnuhom u għalhekk jiena nixtieq nuża l-ħin tiegħi llum biex nirringrazzja hawnhekk l parlament Ewropew, nirringrazzja lill-Kummissjoni Ewropea, nirringrazzja lill-Kummissarju Barnier, il-Kummissarju Barroso, nixtieq nirringrazzja l kulħadd li ħadem biex niksbu dan is-suċċess. Fl-2009 wieħed mill-problemi waħda mill-weddiet tagħna ili ma nittollerawx iktar l kontribuenti ta' taxa li ħalsu għal problemi fis-settur bankarju. Illum aħna batna messaġġ ċar ħafna li din hija paġna li missa terġa' seħ. Dan huwa għalhekk messaġġ pożittiv ser tagħmel aktar faċli għal ħajja tal-kumpanniji biex iħallsu inqas interess fuq il-dejn tagħhom. Aħna minna sfid, għanna sfidi kbar qudiemna xorta waħda u rridu niddefendu li depozituri tagħna għandna bżonn skemi ta' garanzija ta' depozitu siguru din hija waħda mill-isfidi prinċipali għal mandat tal-leġiżlazzjoni li jmiss danu l-aħħar diskors tiegħi bħala membru parlamentari. Pero jina bla dubju ser inkun qed nittama li l-mandat leġizlatur ser jieħu passi leġizlativi eh, fil-mandat leġizlativ li limis inkun nistaw nkomplu nħarsu lill-ċittadini tagħna. Nirringrazzja li kulħadd għal dak kollu li għamiltu biex dan ix-xogħol kollu jsir. Jsir kif suppost. Nasab li ħna unek aħna tajibna situazzjoni mod signifikattiv ħafna, grazzi. Grazzi tassew sal-onorevoli Ubner. Għal-minuta u nofs. Grazzi tassew kummissarju, eżis kollegina nishtiq nirringrazzja lil daw kollha li huma voluti u għamluha possibbli biex indaħlu fis-seħ dawn iż-żewġ biċċitla leġiżlazzjoni bl-laqda Ewropea fil-qalba ma rridux naraw iktar diviżjonijiet bejn dawk li qegħdin fl-euro u dawk li ma rridux Aħna rridu nipproteġu koll s-sarem għalli xnajdu li dawn u importanti fil-proċess ta' teħita deċizjonijiet meta l-banek fit territorju ma konċernati il-fond singolu seri wasal u koll għal self fil-swiq kapitali u jikompensaw għal fat li dawk l-istati membri li mux edin fil-zona euro seri kollom għacċessa l-ISM. U etniħu għossu koll klawza li ma jkunx hemm diskriminazzjoni ġiet inkluża fit-testa tal-sikura li jkun hemm trattament adegwat għal dawk li din barra mis-sistema sa' l-binja rapida il-ħolqina tal tal-SSMija importanti ħafna, ħajkun hemm iktar leġittimità li aħna korporejna wkoll fis-sistema u l-aħħar kumment fuq il-BRRD. Din hija raġuni biex aħna nkunu kontenti rnexxinna nibbilanċjaw il-relazzjoni home host. U aħna ċerti li l-SRM u l-BRRD ser jippermettu l-Ewropa biex tagħmel abżal l-qudiem fil- dak li ju l-istabilità finanzjarja li hija kondizjoni importanti ħafna għal tkabbir. Grazzi. Grazie. Onorevole Langen, un minuto e tre. Sur Langen, dek minuta u nofs. Grazie ħafna, Signora President il-Komissarju tal-Issu Intern nixtieq nirringrazzja għal dan ix-xogħol eċellenti matul dawn il-ħames snin. Is-Sur Mekrivi dak li kien il-Komissarju ta' qablu f'Marzu tal-2009 kienu ħarġu l-ewwel proposti. Jiena niftakar li dak iż-żmien Sur Mekrivi rid imur isegwi il- it-tlejlaq ta' żwiemel fl-Irlanda. Issa, meta wieħed jitkellem fuq dan ix-xogħol u anki l-bażi legali, nafu li hawnhekk għandna xi ftit differenzi għax il-fond ta' riżoluzzjoni tal-banek mux se jisolvi il-problemi tal-passat, se jaħseb biss għal-ġejjieni. Ġifiri fil-BAL fil-Germania, Dexia fil-Benelux u anki l-Kredi Agrikol fi Franza, mux eh, sej ikun hemm għajnuna għalihom permezz dan il-fond ta' riżoluzzjoni għal dawn il-banek. Jiena sodisfatta, tal eh, depositi il-garantiji ta' depositi qed jiġu eh, iktar armonizzati il supervizjoni tal-ICB għadha mhix ħaġa ċerta peress li l-ICB e insista li l-istress stess isiru qabel jieħdu ċertu responsabiltajiet huma. Iġifiri, irridu niftakru l-affarijiet huma tajbin imma mhux panasea għalissa. Dori che hanno chiesto la parola con il catch di AI sono 10. Issa naddu għal catch di AI għanna għaxar persuni li jixtiequ jitkellmu kulħadd se jkollu ċans imma irrispettaw il-fatt li għandkom biss minuta. Sinjura McGuinness. Grazzi, Sinjura President. Grazzi, eh, kollegi Gonar, Marjan, Corinne, u oħrajn mill-gruppi kollha għal dan ix-xogħol verament eċċellenti li qed nitkellmu fuq illum. Kummissur Kummissarju, inti qed li din kienet kriżi violenti. Iva, l-impatt fuq il-familji, fuq is-soċjetà, fuq il-politika kien impatt violenti ħalli nejt xi kienu figuri fil-Irlanda u nafu li n-nis sofrow xaħġa li mux terġa suppost s-seħ għet nitkelmu fuq 64 biljun għalek il ftejqim tal-2012 verament irrit eh, jindirizza il-debitu il-legacy debt fl-Irlanda. Inti sur kommissarju tkellimt fuq l-etika, fuq il-moralità. Mux l-ewwel darba li em, qed nitkellmu fuq dan, ringrazzjak tal-li inti rġajt semmejt dawn il-klim f'din l-awla. Grazzi ħafna. Is-Sur Kelly. Minuta. Grazzi ħafna, President. U kif qal is-sur Karas din hija ġurnata importanti għall-Unjoni Ewropea. Illum. Għax qed naslu fl-aħħar tal-mandat ta' ħames snin u jiena nixtieq verament infaħħar il-kulħadd speċjalment il kummissarju Barnier u jiena nispera li fil-ġejjini se jsib post li jixraqlu ħafna farid diġa ina eh, eh, tkellimni jom imma tlet punti il depositi garanti skimi ħaġa importanti verament proset fuqa il-bonuses tal-banek edin jiġu mrazna jiena nixtieq li jikomplu jinżlu ma dejjem qegħdin fitriq triq tajba. U anki irridu insemmu too big to fail naraw li l-banek ma jikbrux wis u għalek jina qed naqbel ma dak li qed niproponi fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna. Grazzi is-Sur Blankovic. Grazzi. Nirringrazzja il kommissarju Barnier u verament jiena nirrispetta għax-xogħol siwi li jagħmel matul il-kriżi kollha. Nixtieq nirringrazzja wkoll iż-żewġ rapporters għax verament ix-xogħol li għamlu iwasluna biex ikonna Unjoni Bankarja tajba l-Unjoni Ewropea dejjem tiġi kritikata li ma tiġi ma taġixxix meta suppost fi żmien propizju imma f'dan kollu se jkollna stabilità finanzjarja iktar soda u innaqsu l-ispejjeż li jkunu jridu jerfaw lill ċittadini. Meta l-istituzzjonijiet bankarji isiru mhux solventi permezz ta' din id-direttiva qegħdin aħna nħarsu il-protezzjoni u anki ikkunem hemm iktar fiduġa fl-istituzzjonijiet finanzjarji. Grazzi ħafna eh, sur Prendegast. Anzi, Sinjura Prendegast. Grazzi ħafna jiena nixtieq nirringrazzja l-Eliza Ferreira għal determinazzjoni x-xogħol siwi u tara li d-diżastri ma jerġgħux isiru tant sofrejna mill-2008 u kif smajna verament kienu e, kien xi 40 fil-mija tal-GDP dawn l-64 biljun li għamiltinna il-kriżi fl-Ewropa jekk ikonna supervizjoni aħjar tal-banek u anki capital requirements iktar ola, verament nkunu qegħdin nejnu il-banek li eh, jisibu difikultajiet. diffikultajiet permezz ta' regolamenti e leġizlazzjoni, nixtieq jiena ħaġa waħda li għamilnija qabel se jkonna ġerarkija ta' shareholders li tkun ir-responsabilta tagħhom li jsalvaw il-banek u il-rezoluzzjoni unika u mbagħad tagħmel tajjeb għal telf li jkun għadbaqa. Donorevoli Manka. Grazzi. Fl-2006 is-Soċjalisti Ewropej u proposti dwar il-problemi u l-kriżi kif inaqsuha. Imma ċertu fazzjonijiet tal-parlament u l-euroxettiċi kienu għalunna li iswi isibu l-kaptu wahidhom imma dan ma ġarax. tajjeb meta iswi jaraw li l-profitti immorru dejjem għand għand eh, dawk in-nies li jkunu diġa qegħdin tajjeb. Imma Eh, qed naraw issa għal protezzjoni tad depożitaturi u garanziji li s servizzi finanzjarji jkomplu. Hemm bżonn aħna nevitaw dawn il-riskji morali x-shareholders u l-kredituri iridu u kol jamlu tajjeb meta hemm telf b'dan, b'dan biss jistaw il-banek jqumu fuq saqajhom. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Papa Papadopoulou Grazzi ħafna. Signora President, din il-ġemma f'ċipru qegħdin niċċelebraw lejt, lejt il-kbir. U hawnhekk fi Strasburg qed naraw ix-xogħol il-ħidma ta' ħames snin, dak li nexxilna niksbu u dak li ma rnexxilniex. Kif ġejna effettwati wkoll mill-kriżi ekonomika Jiena naħseb li meta wieħed iqis il-pożizzjoni ta' ċipru l-affarijiet mhux daqshekk sbieħ. Meta wieħed iqis ir-riskju sistematiku u nqisu dawn l-proposti kollha li sissa se jsiru regoli liġijiet qed naraw dawn għal ġejjieni imma għal pajjiżi bħal tiegħi ċipru li għaddew minn dawn il-problemi kollha. Aħna il-Kalvarju rajna f'dawn l-aħħar żminijiet x'se jiġri minn pajjiż bħal tiegħi. In-nies għadhom qegħdin isofru minħabba dak li ġara diġà. Issa il-Sinjura Tomasic. Aħna nafu li dejjem li huwa importanti huwa li nipproteġu li ċittadini. Naraw li ovvjament l-infiq pubbliku huwa wkoll importanti. Ħafna linji ta' politika mhumiex tajbin u il-banek u kol kellom il-kontribuzzjoni taħħom fil-krizi. Fil rridu nżom u d-dimajnina li dak li huwa l-iktar importanti huwa li niproteġu l-ċittadini u l-linji ta' politika li maħadmux biex dejjem in-nies l-iktar stana jkomplu jistanaw mumiex tajbin. Kif nistaw niproteġu um, l-ċittadini tagħna u anki naraw l-infiq pubbliku jisir so. Grazie ħafna. Onorevole Vulġanic. Hvala gospođo predsjednice U e, je korak u Grazzi ħafna. Dan kollu mux edin fi triq tajba u mux ma nistawx nejdu li dan huwa jum storiku. Hemm bżonn li min ħolo il-problemi ipatti għalihom. Il-kriżi ġiet minn aġir irresponsabbli tal-banek il-banek selfu flejjes li għatma kellom. U kien il-taxpayer li kellu jagħmel tajjeb, dawn l-affarijiet rridu jispiċċaw darba għal dejjem. Is-sistema bankarja ma rridux naraw li ssir stat fi stat hemm bżonn li l-flus ma jibqgħux virtwali u l-banek jaħdmu mod bi flus li ma jeżistux. Aħna nisperaw li il- parlament il-ġdid ikompli jaħdem fitri triq it-tajba. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Is-Sur Salavrakos. Grazzi ħafna. Signora President, hija ħaġa tajba li fuq livell Ewropew ikonna il-deposit guarantees għal min ikollu ftit flus li qed ifaddal. Dan huwa sforz tajjeb imma il-qofol huwa li il-kriżi xorta in-nies se jagħmlu tajjeb tajjeb eh, għalija u mumiex il-shareholders li se jirfaw dawn il-biżijiet. Rridu nirrikonoxxu l-fatt li din hija kriżi monetarja wkoll u hemm bżonn li naraw kif intaffu l-affarijiet għandna euro li hija qawwija u hemm bżonn li naraw kif din il-munita sen isuwa ma ninsowx u kol dak kollu li ġara bid-dollaru. Nishtiq nirringrazzja lil kulħadd ma speċjalment, ma speċjali l-Komissarju Barnier għax-xogħol verament siwi fil-qasam li kien responsabbli għalihu. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Morganti. Grazzi. Sinjur Morganti qed ngħidu li fi żmien tal-kriżi rridu insalvaw il-banek. Dan huwa minnu imma għax wasalna għal verament fi xifer l-irdum il-flus tal-kontribwenti il-kontribwenti il ninsisti fuq l-Unjoni Bankarja unajt li ma kenniex il-kuraċ li nieħdu miżura qabel illum. Sur Barnier jiena nirreferi għal fatt li fil-1933 fl-Amerika rajna kif kienem distinzjoni bejn il-banek u sistemi finanzjari, istituzzjonijiet finanzjari oħra. Hemm bżonn li l-banek jibqgħu jagħmlu x-xogħol tal-banek iġifiri jimmanġjaw il-flus il, il flus ta' ċittadini fil-ekonomija ta' veru Dawk li jridu jqodu jispekulaw u jinvestu jistaw jamlu imma mhux bil-garanziji u l-flus tagħna tan-nies. Grazzi ħafna. La parola al kummissarju. il commissario Barnier. Merci, Madame la Grazie ħafna, Signora President. Uwa kien kienet bitċa xogħol twila li aħna għamilna fl-imkien 28 stat membru. Anki meta smajt eh, il-kommenti fuq is-siti ta' Londra, ġifri 28 kollha kienu il-pajjiżi lesti li jaħdmu fl-imkien biex verament is-suq intern jibqa' sħiħ. Anki is-siti kienet magħna. Kien kienet triq twila. Sinjuri, deputati għaw min għal li verament domna biex naslu għal din l-Unjoni Bankarja, għax ma ninsawx il-priorità tiegħi kienet li noħol u tlet autoritajiet ta' supervizjoni wara r-rapport ta' La Rosière, l'Ezma Sven Gigol, Silvi Gola, Peter Skinner, u anki Markallo kienu rapporters fuq dawn l-affarijiet, dawn it-tlet pilastri. U finqas minn sentej għal żona tal-Euro eh, u dawk li ovvjament ridu jissieħbu mal-Unjoni Bankarja anki l iżvezja u l-pajjiżi l-oħra, ovvjament nilqawhom bidejna miftuħin. Għax huwa ovvju li stabilità ta' żona tal-Euro jew in-nuqqas ta' stabilità tagħha ħafna l-aħħar ħames snin hija l-istabilità tal-Unjoni Ewropea kollha din l-Unjoni Bankarja hija il-qofol ta' kollox, Marjan Tisen Liza Ferreira Sven Kigol, verament ħadmu bisħiħ, imma kif qalet Corinne Vartman Cole, rridu aħna narfu il ruol importanti tal-presidenza tal-Greċja, tal-president ehm, Deġimbrun tal-Eurogroup ehm, u anki il-ruol tal-Bank Ċentrali Ewropew il-President Draghi u anki il-Viċi President ta' dan il-Bank, Vito Costanzio. Ir-regola komuni biex nevitaw li ċittadini jagħmlu tajjeb għal banek bir-regoli tal-BRD, anki kif għal tajjeb is-sur um, Gunnar Hopmark, Hockmark, nafu li il-Solvency, Goldbard bals. Sur Karas u kol saħa fuq ir-regoli tal-assikurazzjoni eh, tal-iktar minn 8000 bank li nsibu fiż-żona biex ikonna tajban li limitaw ir-riskju naraw li min għandu jieħu responsabilta joħoda ġifiri bit-trasparenza aħna ovvjament tajna importanza li ċertu nis li ma jħobbux li jkunu fiċ-ċentru tal-importanza. U nerġa' nirrepeti, il-moralità, l-etika. Jina naħseb li tajjeb li nsemmu dawn il-kliem u natu l-eżempji per ta' atti tajbin. Fuq l-etika, fuq il-moralità, il-riskju, il-sur snejdlu, nejdlu fuq il-punt li għajjem il-punt preċis dwar normi tekniċi tal eh, ammonti ta' eh, CRD. Issa fuq dawn l-ammonti remunerazzjoniriet niddefinixxu min huma ir-risk takers. U wara li jiena anki rajt li kien hemm id-dibattiti flikon naqbel natasib li għandu l-Parlament għal-fat li l-autorità għandhom jiġu informati ex antet li ta' dawn ir-regoli kif jiġu attwati. Bekk, qed nitkellmu ġifiri fuq dan, nikkonferma jilek ġifiri, nikkonferma lek dan kollu permezz ta' ittra formali. Uwa eżempju ta' kif il-ċittadini kienu edin jistennow ċertu risposti u kif l-istituzzjonijiet rispondow taw dawn it-tweġibiet. Iġifiri, irridu noqodu attenti li kif rajna dan il-dinja tal-finanzi li kollox kien permess għal 30-25 sena li dawn setaw jamlu li jridu aħna ħdimna bisħieħ u peress li jienet insemmu ċittadini, taxpayers li aħna ridna verament aħna inħarsu, xtaqt insemmi dokumenti li adottajna f'dawn l-aħħar erba' snin, dokumenti ta' ċittadini, garanziji ta' depositi. Eh, Peter Simen, il-prips, Signora Beres, il-kont eh, bażiku tal-banek, eh, Peter Klute, nilqaw il-kollega li u kol ħadem fuq dan il-tekst Antonin Presedo fuq l-ipoteka dak li ħdimna ma' Ole Schmidt anki dak li ħdimna ma' Pablo Salba u anki Fejo, Dawn huma dokumenti għaċ-ċittadini li jitkellmu dwar il-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini li tant sofro minħabba nuqqas ta' trasparenza u l-manipulazzjoni li dawn sofrow. Aħna proteġejna ċittadini wieħed irid iqis u ifakkar dan ix-xogħol li sar anki il-rapport ta' Sur Jean-Paul Gozes, shadow banking mas-sur Al-Kadrawi, il-derivattivi, sur Langen verament u kol semma dan is-settur, għamel xogħol siwi ħafna qed nitkellmu fuq ta' 600 biljuni tal-transazzjonijiet, eh, il-short selling li għam il-xol ma' Philip Lamberts, Marcus Ferber li tkellem kol fuq il-xol li għamelu, il-manipulazzjoni ċertu eh, bankiera jekk jamlu ċertu manipulazzjonijiet imorru il-ħabs fuq ċertu xogħol. Il-usits ma' Zven Gigod, l-audit ma' sajjat Karim, il-xogħol minn ma' Sinjura Swinburne fuq il-proprjetà. il konglomerates finanzjarji anki dak kollu li huwa importanti għal eh, su intern il-passaporti dwar il-capital risk. Eh, Signora Hubner Sur Lambert li ħadu dan u l-Fond Ewropew tal- eh, soċjali l-entrepreneurship soċjali dan ix-xogħol kollu. Jiena semmejtilkom dan ix-xogħol kollu flimkien ma' rapporter l-interpretu wkoll li nirringrazzjahom. Kulħadd ħadem bisħieħ. Imma sinjuri ix-xogħol ma jqafxaw. Jiena nixtieq li f'din l-assembleja eh, tkompli ix-xogħol il-benchmarks ta' Sinjura Sharon Bowles il-reporting mhux finanzjarju ta' Sur Baldassare, riforma strutturali tal-Banek. Sinjuri deputati naf li dawn l-affarijiet domna biex wasalna għalihom għamilna ħafna iktar xogħol li jikkonċernaw il-8300 banek il-kapitalizzazzjoni li għamilna dokumenti dettaljati ħafna u ngħid biżejjed ngħid li jkunu bizzejiet jekk naddottawom għal banek kollha u jekk jiġu rispettati. Imma ngħid le għal 30 banek il-kbar li għandhom bilanċ li huwa iktar mill-GDP tal-pajjiżi fej huma fejn jinsabu ġifiri qed nitkellem fuq problema sistemika tal-Unjoni Ewropea kollha u mhux fejn jkollhom is-sede dawn il-banek. Jina naħseb li se jkun hawn ħafna uċċuħ li se nerġgħu narawhom f'dan il-Parlament għax ċittadini jifutaw għalikom u għalhekk huwa importanti li x-xogħol ikompli. Il-riski rridu wkoll nisseparawhom. Ix-xogħol ta' spekulazzjoni rridu noqodu u kol attenti għalih. Dan mux ġistifika dan it-tip ta' trading fih dan il-banek għal-banek il-gbar, il qed nitkellem. Signuri deputati, hemm bżonn naraw li dawn id-dokumenti jidħlu fis-seħħ kif suppost wieħed irid jagħmel l-evalwazzjoni tagħhom, jikkoreġihom, jirfinhom li rridu nigarantixxi li jkun hemm level playing field mal-imsieħba kollha. Nfakkarkom li kienet l-Unjoni Ewropea li bdiet anki il-G20 fil-żmien ta' kriżi. Hemm bżonn li mal-Amerikani u l-imsiħba l-oħra tal-G20 kulħadd jerfa responsabiltajiet qed nitkellmu fuq 41 dokument. Aw l-banek u l-bankiri li jaħsbu li għamilna wis regolamenti. Imma l-nuqqas ta' regolamenti iġib l-izvijar minn kull regolament ridna il-regolamenti biex ikun hemm supervizjoni tajba. Regolamenti li ħarsu iċ-ċittadini. U Sinjura President, kull grupp politiku ta' dan il-Parlament ipparteċipaw b'xi mod jew ieħor permezz ta' rapporter li jiena semmejt. Ma wasalniex issa għal moment li noqogħdu aħna niftaħru b'dak li għamminna hemm bżonn dejjem inżommu d għajnejna iċ-ċittadini naraw li f'dan l-iswiq finanzjarji il regolamenti edinem imissa inkomplu għal-iktar tkabbir, iktar kompetitività u għal-iktar xogħol. Grazzi ħafna, signori. Mario, la parola al... Grazzi. Nadi għandu għal-onorevoli Venizelos. Fħarġto, kirja prodre, kirja xie kirja vuleftes επειδή έτυχε να Grazie. Peress kont Ministru tal-Ekonomija fil-Greċja, Viktor żmien diffiċli tal-kriżi finanzjarja. Fi żmien meta dan kien qed ikollu affett effett fuq is-sistema bankarja kollha kemm hi żmien meta kien hemm sforz biex innaqsu id-dejn pubbliku Grek. Nista' ngħid li mill-esperjenza tiegħi dak li innamlu nagħmlu llum deċiżjonijiet li qed jittieħdu fil-qasam tal-Unjoni Bankarja flimkien mal-mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni waħdini huma fatti importanti ferm ta' importanza storika. Għaliex aħna qegħdin nkissru dik il-ħolqa fil-katina li tista' twassal li d-dejn sovran jista' jsir problema għal pajjiż kollu u għal Unjoni Ewropea kollha kemm aħna issa qegħdin nibnu sistem ġodda għal sistema ġdida ma kienx faċli li li konna l-Unjoni Monetarja li l-estuwa se tkun faċli issir. Fadlinna x'naqfu naqbel ma minn qal li mhux biżejjed li jkollok mekanizmu waħdini supervizorju mhux biżejjed li sempliċement ikollok sistema ta' riżoluzzjoni waħdanija. Aħna wkoll rridu garanziji fuq depositi fuq livell Ewropew illi ser tilħaq l-anijiet ta' direttiva li inti kollok sistema valja waħdanija u tassew armonizzata madwar l-Unjoni Ewropea. Għana qed provaw nek nelbu. Zbilanċi interni bejn l-istati membri. Zbilanċi strutturali illi jaffetwaw is-suq intern u il- Zona finanzjarja naħseb l-ikbar zbilanċ meta nħarsu lejn il-suq finanzjarju fl-Ewropa huma ir-rati ta' interessi għaliex dan jipproduċi differenzi kbar ta' żvilupp fit-kabbir. U dan jaffettwa l-SMEs, dawn għandhom bżonn il-flus. ħafna drabi dawn iridu jħallsu rati ta' interess li jista' jkunu 6% iktar minn dak li hemm fil-Ġermanja pereżempju. Dan jawweċ is-suq intern u joħloq ċertu tensjonijiet negattivi fis-suq wieħed. Da minħabba ma li l unjoni bankarja, ħaġa oħra li hija fitwat mhux biss il-Greċja ma' ħadd ieħor. Huwa il-kapital li qed jitlaq minn pajjiż u jidmur pajjiżi oħrajn. Forsi mhux maħabbarati ta' interessi. Maħabba perċezzjoni ta' iktar stabilta u iktar sikurta band oħra u għalhekk aħna neħtieġu pilastru ieħor. Sistema ta' Garanzija ta' Depożiti Ewropej biex bekk aħna nkunu nistgħu nerbu dawk iż-żewġ zbilanċi importanti. Għatem l-istoqsija bażika fil sala Ftiti wara l-elezzjonijiet tal-Parlament. Hemm proposta għall-Unjoni Bankarja. Ovvjament aħna qegħdin nimpuntaw lejn iċ-ċittadini tal-Ewropa, dawk illi mhux qegħdin ix-xogħol, dawk illi huma qiegħda. Dawk li qed interessaw ruħhom fil-qafas bankarju, fis-sistema bankarja tagħna u fl-ambjent finanzjarju tal-pajjiżna. Dawn huma prekondizzjonijiet. Aħna rridu ekonomija iktar kompetittiva illi tista' twassal għal investiment imma bażi sod fuq bazi soda. Aħna dukul kompetittivi, kif nistaw nerġaw issa l lura żmien fejn konna kanna il-tkabbir, ta' u xoħl. xogħol Dan huwa mod kif aħna nistgħu niftħu l-bib għal qat fost iż-żgħażagħ biex nxejnu l-qatt fost iż-żgħażagħ. Din mhix biss għal min jaħdem għal fil-banek jew fil-kazino tal-ekonomija, aħna qegħdin nitkellmu dwar ħaġa li essenzjali ekonomija reali. Banek għalhekk qegħdin hemmhekk. Hemmhekk qed jinħass l-uġieħ. ċittadini tal-Unjoni Ewropea, speċjalment dawk li tilfu x-xogħol tagħhom u li huma qiegħda u li huma qed jiġu sforzati li jgħixu fil-faqar u għadin jintesew fil-marġini ta' soċjetà għandhom għalek aħna għanna għanna naħdmu għalijom. Veru, aħna minna ħafna, ma ma wasannix fit-tmim, fadlinna xnaqtfu, specialment meta l-firda bejn l-investiment u l-ferra toħra tal-banek irrit iseħ, u specialment fejt nitkellmu dwar trasparenza, rridu nsibu il-verità għal dak li huma l-għanijiet tagħna fil-Unjoni Bankarja, x'inhu huma l-għanijiet ewlenin tagħna? Rridu konna kull son nifirdu l-lad bankarju dak tal-beħ bl-imnut, aħna rridu naraw eżattament is-sistema ta' self li kun sod. U dawn flimkien ma' sistema supervizorja bankarja jistaw jajnu it zvilup, żvilupp, investiment. Dejna biex nelbu din il-problema kbira li għanna taqat. Għaliex l-ideja wara kollox illi s-setturi finanzjeri u ekonomiċi kienu tbedu mill-ekonomija reali biex eh, jaraw bista l-ponta ta' mnaħerom u jamlu lira ta' marajr, dawru lira ta' marajr. Nasa li fl-ħar mill-ħar, issa biddinna direzzjoni, biddinna strateġija, nisan ħarsu lejn ġejni b'ottimizmu għaliex dak kien impass illi aħna kellna nelbu. li ma kienx qed jippermettilna li niftu l-bib għal ġejjieni. Aħna għandna 130 bank importanti sistematiku u kellna stress tests, rajna l-kwalità tal-assi, E stajna nifirdu il-banek u d-dejn sovran. Iċabu biex banek illi jisaw jiġu indirizzati biz. Sistema li kena qabel u laqas bis sistema bankarja wahdanija, ma wahda li tkun soda. Basta xku wahda kwalunkwe, fejn il-bon sovrani jistaw jitfqedu fis-suq fej ikonna portfolio b'saħħtu li jkun jista jwizen l-ekonomija reali. Għalhekk aħna nkunu aħna nistaw nitalmu miċriki vizzjus illi aħna konna għedin fih u li jissa nabdu għal ċirku jew ċiklu iktar li iktar twassal lejn il-suċċess, il-kabbir. Jidu dan nikkomunikaw ma' ċittadini tagħna, nitkellmu magħhom ukoll biex xinu u tħassib tagħhom ta' ħajja kol kuljum miexi ħaġa astratta. E, Xie dinja bankarja astratta vaga li ħadd ma jista' jifima. Grazzi. Grazie Ministro, la parola all'onorevole Ockmark, due minuti. Tack. Grazzi, Sir President, Gabriel Barnier, Sir Barnier. Grazzi presidenza Griga, grazie ukoll presidenza Lituana tal-li permettet inna li naslu f'd-moment ta' qbil per parlament u l-Konsel. Issa wasanna fit-tmim ta' leġislazzjoni intensiva fejn aħna edna s-sissin għal ġejjini tal-settur bankarju, leġislazzjoni bankarja. aħna provajna nsibu il-bilanċi tajjeb hawnhekk bejn il-finanzi pubbliċi u il wol li għandna biex insaħħu l-ekonomija u nigarantixxu għal ġejjieni. Imissa tħanna f'periodu ġdid. Aħna issa irridu naraw il l-istabilità tista' tikkontribwixxi lejn ix-xogħol u investimenti li neħtieġu. Aħna qegħdin nqedu sisin għal l-Unjoni Bankarja ħadkun iktar stabbli permezz tal-proċedura bail-in li aħna semmejna qabel. Aħna qed naċċartaw li ħajkun hemm iktar stabilità fis-sistema meta tfaqqa kriżi li jmiss. Aħna wkoll irridu naraw illi għandna leġiżlazzjoni komuni u nerfaw responsabilità tagħna fuq livell nazzjonali. Irridu nkunu iktar kredibbli. Rridu naċertaw illi investiment u tkabir teħtieġ l-Ewropa inwaslu għall-Ewropa. Ma jistax ikun illi il minn il-konġumenti tat taxxa u l-gvernijiet ħajħarsu l-problema tal-problemi finanzjarji tal-banek. Inti jekk inti għandek inti bank, inti għandek l-istess responsabilità bħal kull negozju ieħor u mhux settur pubbliku li jrid jara għalek is-sistema kiex kura jew le issa qed il-fażi fejn nistgħu immeċċu l qudiem Ningrazzja l-kull min ħasem fi dibattitu dal ħodu naħseb li hemm appoġġ wiesa għal il-miżura jridu naraw issa li jiġi implementat sew u li jkollna tkabbir l-investimenti li ta' neħtieġu bħala Ewropa aħna wettejna triq u tassew jikon jina buri li jina kont parti minn dan, grazzi. Grazzi Sur Hockmark. Żewġ minuti għal Sir Simon. President Komissarju Barnier, Ministru Venizelos, co-rapporters, shadows, Signori, kollegi. Għalija wanur, wara ħames snin ta' taħdidiet fuq il-Unjoni Bankarja, illi nistenna naraq dan id-dibattitu. il-pożizzjoni tagħna tal-SND tal-grupp SND diġà SND diġà tressaq bil f'kull dettall. Jiena nittama biss li dan se wasal messaġġ għad-dinja ta' barra minn hawnhekk. Barra minn din is-sala għax illum ksibna xi ħaġa illi stajna naqblu miegħu. Kien hemm il-ħna ta' tbaqdir. Ma kienu wasu għal xejn kienem ħafna l-ħna ta' dubju. Imma għarajnijom aħna x'nistgħu nagħmlu, fiex insarfu. Issa xol ħajda jisir wara l-kwinti. il ħekunem tar sikurtaf meta kunem kredit bankari. fil-ġejjieni meta faqgħu il-problemi ħajkun iktar faċli li innelbuhom. Ġifiri xoħl namenniħ, però fadlilom xaqsfu fil-mandat li jmiss fil-Parlament Ewropew u anki fil-ġenerazzjonijiet li jmiss din is sala konsil fil komissjoni il-koll rridu nżommu r-rankatura li qbadna. Imma dan huwa l-messaġġ ewlieni li aħna rridu nibatu l europa wrid għal darba oħra inni fil-kriżi, fid-del tal-kriżi aħna nistaw noħorġu fid-dawl wiċna għad-dawl Nissaħħaħna din dawn il-kriżi, bħajna dawn il-kriżijiet. U nistaw issa nejdu li qegħdin foġġu l-aħħar ġebla li joħloq il-pedament għal stabilta finanzjarja għall-Ewropa u l-ġida tistoksa. Grazzi tassew. Ħankun qed ninnivvutaw illum fl Dan Għadar id-dibattitu naddu minnu fih għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna tal-lum id-dibattitu konġunt fuq iskema ta' garanz fuq il-sigurtà ta' protetti tal-konsumatur. Il-rapporter Kristel